Ek joġbu l-Onorevoli Thomas Mann. Grazzi, Signora President. Kollegi, Signori, il-bidla demografika. Huwa is-suġġett ta' rapportijaj. Dan huwa dwar bosta studji u għadiet differenti f'ħafna stati membri differenti fl-Unjoni Ewropea. Kien hemm bosta taħdidiet ma' bosta organizzazzjonijiet hawnhekk fih dan il-Parlament Ewropew. Jiena wkoll kelli taħdidiet ma' l-Kummissjoni, kellna smihżaj barra l-Parlament Ewropew. Hija ġaġa tajba illi n-nies qegħdin jixjieħu qegħdin ikunu aktar b'saħħithom għal aktar perjodu twil ta' żmien huma aktar attivi u ma jipparteċipaw aktar fi soċjetà dawn ma kollha affarijiet pożittivi. Jiena ma naqbilx mal l-opinjoni li xi ħaġa ħażina li s-soċjetà da dejjem tixjih, jiena ma naqbilx. Iżda minn ħal oħra rdu naraw li r-rati ta' twelid dbaxxew u ovvjament hemm riskju finanzjarju involut hawnhekk aħna naraw li ma nistawx nifinanzjaw ċerti servizzi b'mod sostenibli għalhekk irridu naġixxu malaj kemm jista' jkun biex aħna sfortunatament ma nagħmlux dak li ġara f'ċerti stati membri. fejn hemm ċertu ġenerazzjonijiet qegħdin ibatu minħabba ċertu ġenerazzjonijiet oħra u hemm min qed jgħid l-interessi tiegħu aktar importanti minn tiegħek. Din hija xi ħaġa żbaljata għal kollox. Daqstant neħtieġu bilanċ bejn l-ispejjeż u l-benefiċċji fir-rabta ma' ġenerazzjonijiet. Naħseb li politika tal-ġenerazzjoni li hija ġusta li tinvolvi l-istati membri, aħna għandna bżonn ta' dialogu miftuħ u dirett bejn il-ġenerazzjonijiet. Aħna għandna bżonn sitwazzjoni fejn jirbaħ kulħadd fl-aħħar mill-aħħar, għall-oqsma kollha. Jiena qed nipproponi biex naraw kif tinsab is-sitwazzjoni bħalissa fih dan il-ġenerazzjonijiet fl-istati membri biex bekk ikonna eh, informazzjoni fuq ix nistgħu nibdew nibnu l-affarijiet tagħna. U naraw l-influssi ta' pagamenti fil-ġejjieni u l-piżijiet differenti li rridu nerfaw u kif nistgħu niksbu kif nistaw niksbu nuqqas ta' ostakli leġislativi, irridu nimplementaw għarfin ġdid, irridu nkunu wkoll f'pożizzjoni biex l-effetti ta' leġislazzjoni ikunu effetti illi jidru għal daqstant neħtieġu pjattaformi ta' komunikazzjoni, irridu mhux biss ninvolvu l-żgħażagħ u l-anzjani ma' l-soċjetà kollha biex bekk il-persuni ħossuhom illi huma qegħdin jaqsmu parti mir responsabilità għall iżviluppi tal ġejjin Jiena qed insejjaħ biex ikun hemm garanzija taż-żgħażagħ. Il-qgħad fost iż-żgħażagħ hija problema urġenti, hemm ħafna esklużjoni involuta, hemm ħafna ħela ta' riżorsi. Aħna qegħdin naraw il-żgħażagħ jaraw soċjetà bħala xi ħaġa negattiva u mhix qegħdin jaraw ir-rikonoxximent u għaldaqstant aħna rridu garanzija taż-żgħażagħ. Jiena qed nipproponi l-waraqat ta' massimu ta' sitt xhur iż-żgħażagħ irridu jiġu offruti post tax-xogħol jew inkella internship. U dawk il-persuni irridu jkollhom rida biex jieħdu jkollhom sem u jkollhom aċċess fis-suq tax-xogħol ukoll. Mar il-persuni merdux għodu jistennew biex l-istat jaqbes għalihom. Huma jridu jkunu attivi, hemm min ma jistax ikun attivi għaliex huma jiġu wisq esklużi. Dan fuxse u għahnina naħdmu għall-politika soċjali għal bosta snin. Dan huwa dwar iż-żgħażagħ, issa dwar l-anzjanin qed nipproponi inizjattiva Ewropea il pat 50 plus għaliex aħna għandna ħtieġa urġenti biex il-persuni li għandhom aktar minn 50 sena ma jiġux esklużi mis-suq tax-xogħol. Huma jridu jiġu integrati, jridu jkunu meħtieġa. Aħna neħtieġu postijiet ta' xogħol fejn. Mod immirat iż-żgħażagħ u l-anzjani jaħdmu flimkien għaliex l-anzjani għandhom rutina, għandhom ħafna esperjenza u ż-żgħażagħ jista' jkollhom bosta dejja ġodda u ma jirdu jaħdmu fl-imkien jitfit, aħna rridu noħolqu timijiet fejn inħossu illi it-tim ikun mamul minn ġenerazzjonijiet differenti. Naħseb illi aħna bħala politiċi irridu namlu tentativ biex indaħlu, ninvolvu l-kumpaniji, l-unions, l-imsieħba soċjali u nipruvaw ta' bilħaq namlu l-bidliet. Neħtieġu inkoraġġiment għal ħaddiema li għandhom aktar minn 60 sena jekk huma jkunu jistgħu jibqgħu jaħdmu jekk huma b'saħħithom biżejjed biex ikomplu jaħdmu ħafna minnhom hekk huma ħafna persuni ta' 60 sena huma f'saħħithom daqs persuni ta' 40 sena llum il-ġurnata u l-importanza hawnhekk hija li nirrikonoxxu l-ħiliet l-abiltajiet tagħhom. U naħseb li l-Aid Management Initiative hija importanti l-impjegabilità tiġi promossa biex bekk il-kumpaniji jkunu mħejjija biex jieħdu l-inizjattivi, aħna għadin noqogħdu fuq l-union u l-imsieba soċjali li nistgħu nivolvuhom f'dan kollu. Jiena qed nipproponi għall-ekonomija u tkabbir, qegħdin naraw illi senior economy ma tantx hija magħrufa hemm ħafna prodotti u servizzi li jistgħu jiġu adattati għal ħtiġijiet tal-anzjani, ma dan mhux bizzet, hemm min jgħid dik hija l-anzjani jew l-anzjani nfushom jgħidu iva promozzjoni, istituzzjonijiet. E, dawn huma biss biex jippromovu żgħażagħ aħna ma nix aktar fis-soċjetà aħna esklużi. Jina naħseb li dan huwa żvilupp li sejjer żmerċ u għalhekk hemmhekk irridu nagħmlu żviluppi u bidliet. Fl-aħħar importanti li aħna naraw it-tip ta' provista li għanna. Aħna fil-rapportana tagħna rajna illi hemm ħafna persuni li qed jitilqu mill-żoni rurali għax iħossu illi illi eh, m'għandhomx opportunitajiet hemmhekk. Din naraw illi l-anzjani qed jibqgħu jgħixu hemmhekk u dan mhu żvilupp pożittiv għaliex irid ikollna taħlita ta' popolazzjoni. Ta Edin naraw, irridu naraw il-popolazzjoni fil-osma rurali, fil-żoni rurali biex bekk iż-żaza jkollhom opportunità, jekk huma jsibu l-opportunitajiet xi internship bekk hemmhekk ikun jistgħu jsiru xi bidliet. F'pajjiżi stess aħna kellna nkampaw f'sitwazzjoni bħal din. U jien ikolli ngħid li dan mhux biżejjed. Jekk aħna bħala politiċi irridu noħol u opportunitajiet ġodda, mela allura irridu naħdmu bisħieħ dwar dan. Għal beneficju taż-żgħażagħ u tal-anzjani issa dwar il-kura. Mhix daqshekk relevanti għaż-żgħażagħ. Iżda jekk naraw illi hemm kura l-anzjani u hemm dialogu fejn jenat li tittieħu ħsieb l-anzjani fil-familja tiegħek kima fl-istess waqt it-tejn l-anzjani oħra. Xi drabi l-anzjani ma jkollhomx kuntatti u xi drabi ma jkollhomx lanqas flus. Jekk naħsbu dwar servizz ċivili fejn iż-żgħażagħ jistgħu jiksbu esperjenza ma' l-anzjani. Jiena fit-taħdidiet tiegħi qed rajt illi żgħażagħ jgħidu illi l-anzjani huma aħjar biex jużaw l-internet mill żgħażagħ. It-teknoloġiji l-ġodda ma jinsabux hemmhekk kazzazah biss, imma għal kulħadd jekk tagħti opportunità, jekk tagħtihom aċċess, jekk tagħtihom opportunità biex jgħidu ħna parti minn dawn eh, l izvilupp il-ġodda, l-anzjani irridu iwa jiġu użati. Għaliex huma meħtieġa Aħna dan nistaw namlu billi nejdu illi aħna l-koll irridu niġu involuti. Għalix kullħat għandu ċaħġa xie tal-lem. Jina naħseb illi dan il-rapport mhuwiex biss rapport mill-punt di vista ta' zaza jew tal-anzjani, imma huwa dwar li nqarbu żewġ ġenerazzjonijiet żewġ gruppi flimkien. Jekk naraw kemm hemm affarijiet komuni Mela allura ta' bilħaq aħna żgur ser nofru opportunità fil-politika soċjali u ekonomika tagħna biex noħolqu ġejjeni flimkien. Naħseb din hija sfida kbira li aħna nistgħu nindirizzawha flimkien u jiena ninsab ħerqana d-dibattitu flimkien magħkom eżis kollegi. Grazzi. Grazzi. L-Onorevoli Cornelson. Grazzi, Signor President. Jiena sodisfatta ħafna illi dan il-rapport ġin fassar naħseb li l-bidla demografika hija ta' importanza kbira. Aħna isa din nitkellmu ħafna dwar il-kriżi attwali eh, fl-euro u wkoll il-kriżi ekonomika. Iżda naħseb li sostenibilità tas sistemi tal-pensjonijiet tagħna u l-bidla demografika huma kriżi kbira illi jinsabu fuq l-adba tal-bib jekk aħna ma nagħmlux xi ħaġa. Jiena naqbel ma l-Onorevoli Mann Jiena konvinta li l-bidla demografika hija xi ħaġa li nistgħu namministrawha jekk nantiċipawha b'mod ċira. U rapport jista' jkontribwixxi għal dan. Jiena jogħġbun il-biċċiet dwar l-apprezzament fil-konfront tal-kontribut tal-anzjani fis-soċjetà u ammont ta' ker ta' kura li huma jagħmlu xogħol volontarju fih dan is-soċjetà li huma jagħmlu għaliex mingħajrhom is-soċjetà ma tasal imkien. Jina jġobni l-fat li jissemma l-irtirar u l-pensjonijiet, ovvjament aħna ser ikonna l-Green Book tagħna. Nittamaw il-ġimgħa ġimad diħla u din ser tkun diskussjoni kbira. Is-sistemi tal-pensjonijiet tal-pensjoni trid tiġi immodernizzata biex tkun sostenibbli. Jina naħseb il-ġlieda kontra diskriminazzjoni fleta tista' tiddaħħal forsi xi ftit aktar fir-rapport. Pereżempju fl-Olanda 80% tal- min iħaddem qalu illi huma jipreferu illi ma jimpjegawx l-persuni li għandhom iktar minn 45 sena, għasab u għara xaħat li għandu iktar minn 55 sena. Din irridu nindirizzawa b'mod aktar sot. Jina joġobni illi jissemma u kol xaħġa dwar l-iskil li rrit jitneħħa għal dawk li jishtuq jkomplu jaħdmu wara l-età tal-irtirar. Għalix l-lum il-ġurnata dawk li rridu jaħdmu iktar miex permessi li jkomplu jaħdmu. Iżda aħna ma tkellimni għal perspettiva ta' sessina naħseb illi f-soċieta li qiegħda dejjem tixjih jekk aħna ma nagħmlux. Bizzejiet, aħna ser ikonna bżonn aktar kura l-anzjani u aktar kura għat-tfal u aktar persuni fis-suq tax-xogħol li mhumiex jaħdmu issa in-nisa qegħdin jiffaċċjaw periklu fejn ser ikollhom tliet piżijiet xi ġorru. Aħna rridu nieħdu miżuri b'saħħithom biex nibdlu il-firda fil-kura bejn in-nisa u l-irġiel u l-istat. Għalla stant jina qed nittama li nistgħu ndaħlu xi perspettiva marbuta ma' sessi fih ir-rapport. Mod ġenerali grazzi tassew u jina kurjuża biex nisma' x'għandhom xi jgħidu l-kollegi l-oħra tiegħi grazzi. Voting list, so can you keep your remarks to uh, two minutes? Uh, Mrs. Castex. L'honorable Castex. Merci Madame la Présidente, euh, chers collègues. Je suis euh, très heureuse. Grazie Signor Presidente, grazie colleghi. Jena contenta ħafna illi nuhu f'dan id-debattitu flimkien miegħek u ir-rapporter dwar il-bidla u l-isfida demografika. Illi aħna tkellimna fil-mandat illi għadda wkoll, jien nixtieq nifraħ lil onorevoli Mann. Ar-rapport tiegħu jiena nemmen illi dan ir-rapport jitkellem sew dwar il-din il-kwistjoni kollha marbuta mal-isfida demografika jina naqbel miegħu diversi punti. Jiena joġobni ħafna u napprezza l-approċ tiegħu fejn jirbaħ kulħadd. Passurman naħseb li aħna nabżon ta' valwazzjoni tal-impatt. Din mhix problema ġdida. Aħna konxi illi qegħdin nifaċċaw din l-isfida illa nafuh dan. Iżda l-miżuri speċifiċi illi aħna neħtieġu qegħdin jaslu bil-mod aħna qegħdin naraw ukoll l-impatt tal-popolazzjoni dejjem tixjih mhux ser ikun l-istess fih dan l-Unjoni Ewropea, ser ikun hemm konsegwenzi differenti. Hemm kwistjoni territorjali fejn hemm gruppi ta' eh, anzjani u gruppi ta' zaza fċertu zoni produttivi u fċertu zoni mhux produttivi. Dan jista' jwassal għal zbilanċ ikbar. Jista' jwassal ukoll għal spejjeż addizzjonali biex aħna nindirizzaw l-sfida demografika u għal daqstant aħna neħtieġu stampa aktar preċiża tal-konsegwenzi. Ir-rati ta' twelit Rati ta' twelit huma differenti ħafna minn stat membru għal ieħor u minn reġjun għal ieħor għal daqstant neħtieġu informazzjoni ċara u preċiża dwar dan kollu. Bħala u rapporter naħseb illi wieħed Met rispons tagħna għandu jkun dak dwar il-kwistjoni tal-politika tal-familja. Hemmhekk irridu nsibu soluzzjonijiet. Mod partikolari irridu nsibu soluzzjonijiet marbuta ma' tisħiħ f'dak li għandu xjaqsam ir ta' twelit. Ser indum ftit żgħir oħra. Tejt il-kelema. Nitkellem dwar il-problema ewlenija hija l-amministrazzjoni tar rizorsi umani. Kif tejt qed inti problema tal qat fost iż żaza u anke qat fost l-anzjani. Jiena naħseb li jena bżonn politika ta' vera marbuta ma' human resources fejn il-kumpaniji ma jkunux jistaw jistenalizzaw din, din il-problema u bekk il-bqija tal-popolazzjoni kolla ġor il-pis fuq spalleja tal- għat u nuqqas ta' impjiegi fost iż-żaza u fost l-anzjani. Ħames minuti jek jozbok, l-onorevoli bar. Tejt il-president, jiddispeċini dwar dan. Imma ħna ser nifutaw fid-disa u nofs u fadal sitt kellima oħra biex jitkellmu, għalek għanna ftit tal problema unek. Ser kolkom opportunità li diskutu l-emendi meta dawn jiġu fasla, l-onervoli ċerkas. Iva, signor President, Għallin, għastista tista' tija minuta oħra biex tagħmel sommarju tad-diskors tagħha lix inti mettilix minuta qabel biex hija tkun tista' tibda tasal għal konklużjoni. Jiena qed lil kulħadd diġà illi għandhom żewġ minuti u hija damet aktar minn tliet minuti. Jiddispjaċini għaliex dan mhux sew fil-konfront tal-kelliema l-oħra. Onorevoli Bar. Grazzi tassew, jien għandi tlet suġġerimenti fil-qosor. Huwa tassew diffiċli li nitkellmu wara dan is-suġġett. Meta bħalissa qegħdin naraw li hemm fetix ta' żgħażagħ li jiddomina s soċjetà dan kollu naraw fil-mezzi tax-xandir. U s sitwazzjoni eh, tmur li lin minn dan ir-rapport. It-tieni ħaġa hija dwar dimensjoni finanzjarja, hemm kompetizzjoni attwali għal riżorsi u wis probabbli din ser tissaħħaħ. Ser ikun jiswa aktar biex aħna niprovdu l-kura u ser ikun hemm ukoll kompetizzjoni fir-rigward tal-familji aktar żgħażagħ. It-tielet ħaġa hija dimensjoni tas-sessi minnaħa tal-kumitat tagħna aħna ser nkun għedin nibagħtu l-opinjoni tagħna li rapporter. U għal stantina nemmen illi din id-dimensjoni fl-aħħar ser tkun tagħmel parti mir-rapport nifsu. Grazzi. L-Onorevoli Moran Xartier. Grazzi, Signora President. Jina nistaq nifraħ l-rapporter hemm żewġ punti li jiena rajtom bħala punti ta' interess f'din il-preżentazzjoni. L-ewwel ħaġa hija marbuta mal-approċċ interġenerazzjonali bħala mod kif aħna niżguraw il-kohesjoni soċjali u solidarjetà bejn il-ġenerazzjoni, il-ġenerazzjonijiet. Jiena naħseb li s-soċjetà tagħna tista' dabilħaq timxi ħarir jekk aħna jkollna din l-opinjoni komuni tal-problema taż-żgħażagħ u tal-anzjani li narawha bħala problema waħda. It-tieni ħaġa li jien tassew apprezzajt hija il-patt tal-50 plus. Għaliex mod ġenerali aħna nejnu lill-anzjani wara li huma jirtiraw iżda hemm ġenerazzjoni sħiħa bejn l-età ta' 50 u l-età ta' l-irtirar. U din iridu nejnuha lil din il-ġenerazzjoni. Ixtieq nagħmel proposta, Sinjora President, tnejn anzi. L-ewwel waħda hija dwar konsegwenza ta' dak li jiena diġà qed. Aħna rridu niżviluppaw approċċ għal dawk illi laħu l-età tal-irtirar u merdu ikunu jistaw jużaw il-ħin ta' ħidma tagħhom għaliex din hija riżorsa ta' importanti. It-tieni ħaġa biex aħna dan niksbuh biex niżviluppaw din is-solidarjetà interġenerazzjonali u nżommu l-anzjani fis-suq tax-xogħol, aħna rridu nindirizzaw dan mill-punt di vista tal-approċ ta' talim matul il-ħajja. Din hija xi ħaġa li jinxtaqt nara miżjuda ma' dan ir-rapport. Grazzi l-Onorevoli Blinkiċ Viċutja. Ačiū, ponė pirmininkė, aš iš tiesų e, pritariu e, gerbiam pranešėjui. Grazie. Jien appoġġa l-ideja tar-rapporter. Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew hawnhekk huwa ta' importanza ewlenija rridu naġġixxu nurru nirreġixxu għal sfida demografika l ewwel Naħseb illi l-patt ta' 50 u fuq minn qeda ta' 50 hija waħda importanti. Imma irrid nixbidilkom l-attenzjoni għal ħaġa li jintqal minn ta' kollega għax propost li l-irtirar bikri ju pensjonijiet li jingħataw għal dan għandhom jitneħħew għal kollox forsi jeda tajba f'xi stati membri hemm regola nitejt li persuni għandhom jażlu li jirtiraw kmini għax mandom xol. Ma naħsibx li pero f'dak il-kas li kien naħħu dan il-pensjonijiet jaħġa tajba xie kuna minn ikun dizappuntat ħafna stati membri. Tul dak il-periodu għal xi snin ġejjin musa nkunu nistaw. Nigarantixxu integrazzjoni fis-suq tax-xogħol biex zommu l-età ta' xogħol. Fuq il-politika li għandna ġaqsa mażaza, jek aħna ma nkunux nistaw intejbu il-problema tal- persuni li jitwildu musta nkunu nistaw nsolvu dawn il-problemi. Signor Rapti? Grazzi, ma affarijiet li diġà qalu. Soqgħod intennihom iżda nixtieq kol nagħti din id-dimensjoni. Is-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet jinkludi dak li jissejjaħ il-problema demografika. Għanna bżon iktar zaza fil-demografika li għattixieħ u soċieta li għattixieħ li jfisser li l-politika ekonomika kif ukoll miri fuq medda t-tila ta' żmien jridu jantiċipaw dawn it-tip ta' inċentivi għall ġenerazzjonijiet ġodda. F'periodu ta' kriżi bħal din għandu minna aħna, fejn għana għanna r-rizorsi limitati u n-pensjonijiet li għedin jonsu, aħna ma nistawx naqsu u neħu dawk il-għajnuniet finanzjari li jistaw jgħinu l-kopiza għax dan jista' jkun ta' inċentiv per eżempju għal dak indi xaqsam biex min eh, jirtikollu t-tfal. Qed nitkellem dwar Spanja mod partikolari qed jagħmlu sforz kbir għal dan il-lan u dan il-qasam ta' politika soċjali, aħna irridu nippruvaw nevitaw dan it-tip ta' naqis. Jekk aħna ħanneħħu dan it sussidji għal eh, kopi zaza u li kollom it-tfal ma tantx qed tgħin biex insolvu l-problema, grazzi. Is-Sur Higgins, grazzi. Ħabba l-kriżi finanzjarja hemm attakk vizzju suq l idea li ehm, persuni għandhom ikunu jekk iridu jistgħu jirtiraw wara li jkunu kontribwixxew għas soċjetà l-40 sena ħafna gvernijiet jħadam tal-mistija li qegħdin e, e, jollu l-età tal-xogħol sa 68 sena u tgħidu nawżum ħatmutu t-ħatmutu kem kemm tmutu. Ta' hemm problemi ħabba li mhux biżejjed żgħażagħ u mhux biżejjed ġejt jista' jiġi ġenerat biex jappoġġa dawn l-anzjani. Mux, dam, assolutament mux minnu fis sittinijiet u fi sebajnijiet meta jiena kont zazuħ u t-teknoloġija kienet qed tiġi qed iktar popolari, kien ħafna artikli tal-gazzetta li kienet jgħidu li l-ikbar problema li ħajkonna fil-ġejjini hija li se nagħmlu aħna nagħmlu l-ħaddiba bil-ħin li għandna ħajkon ħafna ħina dispożizzjoni tagħna għax ix l ħajsir minnaħa tal-magni. Ma ix il-każ għax fil fatu għan biż din nies li juba faqra u mnar xogħol illi maddom jagħmlu. U kulħadd irid jaħdem ħafna iktar milli qatt kien qabel. Ġifiri dan u juri li xogħol jista' jinħoloq għal soċjetà mingħajr ma dak li jkun irid jaħdem sakemm imut imma ma jfissirx li dan jista' jiġi kontrollat minn riżorsi li ġejjin minn hedge funds minn dawk il- dawk li huma fil-suq privat li qed jaraw wieħarsu l-interessi tagħhom. Jekk ir-riżorsi kienu imħar kienu Aħna rridu naraw li konflitt mhuwiex bejn iż-żewġ eh, iż-żazaħu xogħol ma min jrid jikkontrolla r-riżorsi. Grazzi. Grazzi Suru Bark. Grazzi, ah, ħafna ntqal diġà m'għandek mustendu wisq. Iżda nixtieq nuri gratitudni tiegħi li Surman għal dan l-ewwel abbozz, naseb jew wieħed tajjeb ta' sew u li jisemmi ħafna aswat tal-politika. Hemm punt fejn jina naħseb li jridu nisuktaw fil-diskussjonijiet tagħna u din hija l-sistemi ta' sikurtà soċjali. U dan ma jistax jiseħ mingħajr ma niddiskutu l-problema ta' migrazzjoni. Ekun importanti ħafna Għalix, minn sax ma ninkludux immigrazzjoni u l-kustjoni tal-migrazzjoni u provaw nsibu soluzzjoni għalija. Ħatkun diffiċi ħafna nkella biex noħol u dawk is-sistemi ta' sikurta soċjali sikuri. punti ieħor fuq it-taħriġ, edukazzjoni u x-xogħol. Istrumenti ewlenin huma fl dejn l-istati membri ma l-inizjattiva ewlenija hija tajba u għandha tiġi b'saħħa. biex nikonna rikonoxximent ta' danna kollu fuq stat ta' eh, livell ta' stati membri. Ma nafx jekk il-Kommissjoni titti xi ħaġa fil-qosor sur Iva, Sinjura Ċer, sempliċiment xtat nagħmel punt fil-qosor. U norbot ir-rapport ta' Surman u mal hemm problema bil-mikrofonu. u norbot ir-rapport ta' Surman ma' proposta li aħna qegħdin naħdmu fuqu li hija proposta li naħtru 2012 bħala is-sena ta' attivazzjoni u naħsbu li r-rapport ta' Surman jipprovdi l-Parlament opportunità eccellenti sabiex ikun hemm proposti konkreti għal twezzi ta' din is-sena Ewropea. Ovvjament il-Parlament u Konsilju jiddeċidu fuq dwar dan il-din il-proposta, imma għalmen naħseb li dan l-istadju tajjeb illi naraw xinu maftit li dejat, nġbruwam u nidiskutuwam. Nartnej eh, kienem il-adozzjoni tal-konklużjonijiet eh, fuq il-demografija li għattixieħ u tajjeb illi dawn il-proposti u koll li kienem il-rapport tal-parlament jiġu inklużi. Grazzi u grazzi tal-izament fil-qasar pala shadow għal grupp għal de jina għan semmi u koll eh, kommenti tijaj l-surman wara pero. Ġifiri l ewwel għanduru li l-surman. Grazzi, sentom fil-qosor li t-surman, e xieġiġ punti illi jina semmejt fil-prezentazzjoni tijaj. Nibħafni iktar fil-rapport, Sinjora Cornelison Iva, jina naqbel mija hemm green paper fuq sistemi ta' pensjonijiet, iżda jien ma daħaltix għax naħseb li kien ħajkun mm, hemm wisq punti msemmin. Ma naħseb veru li huwa ta' importanza. Naħseb illi jinkunu ġusti bejn il-sessi mm, importanti u kol jina vera kontenta li qed naħdem ma' minn tkellem dwar is-sistema fejn kulħadd jirbaħ u l-ħtiġa wkoll għal evalwazzjoni ta' impattu mingħajr dawn iċ-ċifri ma nistgħux nipproponu xej. Sinjor Bauer? L-importanza ta' servizzi ta' kura, ta' tfal hija importanti hija min jagħmilha di fuq livell volontarju ma jekk dawn nistgħu nħallshom tant laħjar. aħjar Eh, eh, faċli wieħed jgħajt li zazah irridu jaraw il-valur tal-anzjani um, mill-bidu għaliex jekk jiġu integrati, involuti, ħajgodanjaw iktar esperjenza jistgħu jibbenefikaw ħafna mill-kuntatti tagħhom. Għalhekk hija important esperjenza importanti ferm. ma nistawx nejdu illi memx mannix flus għal dan il-proġett. U kol jena bel ma minn għalli li għanna bżon li taħriċ irri tisir tul il-ħajja. Min jaħseb li permessa l-LLL u mażazax bis jett benifikaw mux l-anzjani ma mux il-kasle għax mux għat interpretaw il-kelma lifelong mod tajjeb ta' il-kas fuq il-regoli ta' min jirtira qabel iż-żmien. Dan kien hemm kunċett ħażina xi żgħażagħ kienu qegħdin jagħtew aċċess għas-suq tax-xogħol u l-anzjani kienu qed jgħidu li ma jridux jaħdmu aktar. Le mhux mhux hekk qed jiġri. Li kien li l-anzjani kienu qegħdin jirtirawhom, mbagħad iż-żgħażagħ ma kienux qegħdin jiddaħlu fis ta' xol. xogħol ek tajb li ndaħlu fil-rapportan, Sinjura Higgins, tajb li nejt li ftit opportunitajiet biss li jistaw jittaqaw iż-żaza u l-anzjani. U eh, ma nistawx nejdu li daw għandhom eh, jaħdmu sakem eh, jaħdmu għal ħajjithom u jekk ma jridux dem ħafna jgħat nis nejt minn irrit minn u għal jista jaħdem, għax hemm ħafna minn għandu xi kontribwixxi soċjetà ta' u għal suq tax-xogħol. Iva u nixtieq ngħid li rigward il kummissjoni Ewropea hemm wieħed meta tiġiet li jiena ma semmejx qabel jiena nixtieq nisħaq illi il-proposta tiegħi għal 2012 u dan għandu jkun, din għandu tkun is-sena għal nifni eh, nifokaw fuq il-xjuħija eh, pala xaġa attiva u għat ċans il-niksbu l-appoċ mill-fora politika u jina verament kontent illi ħankunu nistaw namlu għadi pala inizjattiva konġunta tkun verament ġaġa sabiħa jekk il-Parlament u komissjoni kunu jistaw jinaqdu fuq dan ir-rigward. Grazzi mela skadenza hija l-11 ta' Ġunju u l tal-emenda u ma 13 u 14 ta' Lulju l-adozzjoni u t-twetti huma fil-Komitat u fl-20 ta' Settembru. Mela, nivotaw bil-cards kom, naraw eżattament biex naraw eżattament kemm hawn nies biex jivvotaw. L-ewwel vot eh, rigward il- il-littri ta' bozza li e ġief rigward l-applikazzjoni irlandiża għal Waterford Crystal u u bat l-industrija tal-konstruzzjoni fil-Valencia dawn ukoll ġew diskussi fil-grupp tal-IGF e u ma kienx hemm emendi li tresqu fi eh, dan iskadenzi għalhekk vot wieħed biż vot miftuħ.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 hemm persuna mingħajr karta biex jivvota. Jien m'għandix il-karta tal-vot jgħid il-kellim. Għalhekk nkun qed nivvota bidejja favu. Għalhekk għal-vot li jmiss importa tgħidilna bidejk ħalli nkunu nafu kif qed tivvota u nieħdu nota mela issa il-vot li jmiss kontratti atipiċi u mhux tas-soltu vot mif Right, the amendment one is inadmissible. Uh... Emenda numru wieħed, kompromess A, pavur, kontra, astenzjonijiet għaddit.

60, 63, 62 u 58 jaqaw. Emendi 63 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. 64-65 huma l-istess, dawk favur, kontra, astensjonijiet nek verifikaw vot nominali, vot miftuħ. The vote is the vote is closed and we've registered. Vot malo nreġistrajna l-vot tiegħek. Tra astensjon, 20 eh, favur, 26 kontra astensjoni waħda ma' 67 favur, kontra kon astensjonijiet għaddit. Emenda 66, kompatibli ma' emenda 63, daw favur, kontra għaddit. Kompromess ċe, favur, kontra, niverifikaw, vot miftuħ. Vot malu. 26 favur, 21 kontra għaddit. 68 jaqa, 69 dok favur, kontra għaddit. Kompromess de favur, kontra għaddit. 70, 71, 73, 76, 77, 78 jaqaw. 72 it-tieni parti nistaw nivvutaw pala addizzjoni għal kompromess D. Għalek, dawk favur ta' 72 jidunna. Kontra? Niverifikaw, vot miftuħ. Vot maluq. 20 favur, 27 kontra maddiċ. 74 favur, kontra. Niverifikaw, mil-fot miftuħ. vot malu 25 favur 19 kontra 3 astenzjonijiet għaddit 75 jaqa għax kompromess ċe għaddit. 75 eh, favur, kontra sanzjonijiet għaddit. 81 favur kontra għaddit. 79 vot mifrut l-ewwel wieħed jibda minn notes the u from exploitation l-ewwel parti favur kontra nverifikaw. Nivot malu. 27 favur, 20 kontra għaddit. Tini parti dawk favur. Kontra. Nerġaw niverifikaw. Niftħu l-vot. Tini parti ta' 79. Vot maluq. erba 23 favur 23 kontra maddiċ. Kompromess E favur kontra għaddit. 82, 83, 84, 85, 86, jaqa, 87 u kol, 88 favur. Kontra. Niftħu l-vot, nivverifikaw. 88 tnidu. Vot malu. 32 favur, 14 kontra, għaddit. Kompromess F favur,

Vot maluq. 27 favur, 20 kontra. Għaddit. 98 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddit. 99 a favur, kontra, għaddit. 100, numru 100, iġi tirtirata, eh, mija wieħed eh, favur fa' kontra sanzjonijiet għaddit. Kompromess G, G, ravdok favur kontra astenzjonijiet niftu l-vot. Kompromess G. Vote is closed. Uh, 33. Vote. Uh, malu uh, baw 30 favur, 13 kontra għaddit. 102, 104, 105, 106 u 103 jaqaw. Akka, favur, kontra, astenzjoni ta' dit. 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114 ġew irtirati, 113 ta' favur kontra għaddiet. Paragrafu 12, kompromess I, dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 116, 117, jaqaw. L-ura ser naddu 126 favur kontra ser niverifikaw votazzjoni fuq 126 Vote is closed il-votazzjoni għamaluqa 29 favur 19 kontra għaddit. 127 kompatibli ma' 126, 127 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 128 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 129 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 130 taqa jekk emenda 129 tiġi adottata 131 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 132 da favur eh, skużawni 123 133 jaqaw dwar 134 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 135 emenda orali għal darbohra tkun fuq lista tal-votazzjoni, 135 daw favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 136 daw favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 137 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 138 daw favur kontra stazzjonijiet għaddiet. Kompromess favur kontra se niftu l-votazzjoni. Votazzjoni għam miftuħa fuq kompromessija. Vote is closed. Il-votazzjoni għam għaluqa. 37 favur, 11 kontra, 10. 143 jaqaw u 139 dawk favur kontra ser niftu votazzjoni fuq dan il-punt 139 votazzjoni għam miftuħa. Votazzjoni għam għaluqa 21 favur 7 20 kontra ma ddiċ. 145 votazzjoni masma fit-tnejn, tluba mill-ħodor l-ewwel parti dwar il-ċertu kondizjonijiet ħażina da' favur kontra nifsu votazzjoni fuq l-ewwel parti ta' wieħed 145 eh, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. 26 favur, 23 kontra għaddiet. It-tieni parti, dak favor, hemm emenda orali. Rridu nivutaw fuq l-emenda orali fuq l-ewwel parti u allura din tfisser ejjew inneħu il-kelma false wara il-kliem a clear definition of. Għal-daqstant qed nitlob li tivvotaw jekk intom favur l-emenda orali tal-ewwel parti ta' 145 dak favur kontra ser niftaħ il-votazzjoni fuq l-ewwel parti emenda orali. Vote is closed. Votazzjoni għamaluqa. 24 favur, 23 kontra ta' Tini parti ta' 145 dak favur. Kontra. Mux kullħat qed jivvota jgħu niftu l-votazzjoni. Ser nivverifikaw it-tieni parti votazzjoni jgħu miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. 19 favur, 29 kontra ma' 10. Tillet parti dawk favur kontra. Ser nifsu l-votazzjoni biex neverifikaw fuq tillet tielet parti. is closed. Il-votazzjoni għamaluqa 26 favur 22 kontra għaddit. 147 favur 147 favur tit il-President kontra astenzjonijiet għaddiet. 148 favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 149 favur kontra nisser nifsu votazzjoni fuq 149. Votazzjoni maluqa. 21 favur, 28 kontra. Maddiċ. Kompromess K. Favur kontra astenzjoniet għaddiet. 150, 151, 152, 153, 154 u 155 jaqaw. 156 dawk favur kontra astenzjoniet għaddiet. 157 dawk favur kontra għall-4 fil-votazzjoni fuq 175 skużaw, nija 157. Stjani għamaluqa. 25 favur, 21 kontra 3 astenzjonijiet għaddit. Naddu għal-emenda 158, 160, 161, li huma l-istess identiċi dawk favur kontra niverifikaw il-votazzjoni hija miftuħa Mistax favur 34 kontra 159-162 ġew irtirati. Kompromess L, daw favur, kontra, għadiet. 163, 164, 165, 166 jaqaw, 167 daw favur, kontra, astenzjoniet, ser niftaħ il-votazzjoni. Fuq 167. Votazzjoni għamaluqa? 22 favur, 26 kontra, maddiċ. 168 dok favur, kontra, l-istess maġġoranza kontra. 169 dok favur, kontra. Ser niverifikaw biex nkunu ċerti, votazzjoni għam miftuħa. Nixtieq ngħid li għaw membru mill papa e zejjed, għaw wieħed zejjed. Ser nerġaw nivvutaw fuq 169 votazzjoni miftuħa. 25 uh, favur, 22 kontra. Għaddit. 170 emenda orali mir rapporter Tak favur. Kontra. Se verifikaw għal darboħra. 170 il-votazzjoni għam miftuħa. 26 favur, 23 kontra għaddiet. Kompromess mm? favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 171, 173, 172, 174, jaqaw. 176, 177 nistaw nivvotaw fuqom flimkien, dawk favur, kontra ma diċ Kompromess enne favur kontra għaddit. 179, 180, 178, 182 jaqaw. 183 dawk favur kontra Sentjanijiet għaddiet. 184 favur kontra Sentjanijiet għaddiet 185 taqa. 185 Skużawni tgħid il-President 186 dak favur kontra ser niftaħ il-votazzjoni fuq 186. votazzjoni għamaluqa. 27 favur, 22 kontra diet. 187 dak favur, kontra. Erġaw i-votaw. 187 dak favur, kontra. Għaddiet. 188 dak favur, kontra 189 kompatibli dawk favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 190 taqa kompromess o favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 191-192-193-194-195 jaqaw, 196 favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Minn 97 favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Minn 98 favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Minn 99 favur kontra sanzjonijiet għaddit 200 dak favur kontra ser verifikar il-votazzjoni għam miftuħa. nivutaw fuq eh, emenda 200. 28 favur, 21 kontra għaddiet. 201 ob favur, kontra sanzjonijiet għaddiet. Kompromess P, favur, kontra sanzjonijiet għaddiet.

u għaxra. Tok favur 210 kontra stanzjonijiet ma' 10 211 tok favur kontra Tenzjonijiet għaddiet. 212 favur kontra nivutaw fuq 212. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni għamaluqa. Zbatax favur 28 kontra 3 stanzjonijiet ma' 10. 213 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 214 favur kon favur kontra stazzjonijiet għaddiet. 215 favur kontra stazzjonijiet għaddiet. 216 favur kontra stazzjonijiet għaddiet. 217 favur kontra ser nivutaw fuqa fuq 217 votazzjoni għamaluqa. 26 favur, 22 kontra għaddiet. 218 favur, kontra. Votazzjoni fuq 218. Votazzjoni għamaluqa. 21 favur, 28 kontra maddiċ, 219 kompatibli ma' 218 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 220 favur kontra ser nivvotaw fuq 220. Votazzjoni għamaluqa 30 favur 18 kontra. 221 ġiet irtirata kompromess uh, Dawk favur kontra ser nivvotaw fuq kompromess E, votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa. 35 favur, 13 kontra. 223, 224, 225 jaqaw, 222 nistaw nivvotaw fuq bħala addizjonali għal kompromess E, daw favur, kontra, sentjonijiet, ma ditx. 227 daw favur, ser niftħu il-votazzjoni fuq 222 tit il-President. Votazzjoni għam miftuħa, Votazzjoni maluqa. 28 favur, 28 kontra ta' 227 dok favur, kontra ser nivvotaw fuq 227. Għet 20 favur, 28 kontra ta' 228 favur, kontra Jekk jġobkom, ollu jdejkom, 228 favur kontra ta' għaddit. 229 favur kontra taqa. Le, għaddit tejt il-President. Ser verifikaw. Votazzjoni għam fuq 229. votazzjoni maluqa. 27 favur 22 kontra. Għaddiet. 230 taqa 231 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess R favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Therefore 232. U daqstant 232 34 jistgħu jiġu votati bħala addizjoni 236 favur kontra niftaħ il-vot dwar 236 votazzjoni maluqa 26 favur 23 kontra għalda stant għaddit kompromess s favur kontra Ostensjonijiet, għaddit. 2-3-7-8 favur kontra ostensjonijiet. naħseb fil-li ma ddiċ ma ser niftaħ il-votazzjoni dwar 238 Stazzjoni maluqa. Tajjeb wis. Sitta favur, erbajn kontra. L-asta għandin taqa. Wissa se nifutaw dwar 239 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 240 favur. Presidenti skuza ruħa din taqa. 241 kompatibli, 241 u favur. Kontra, astensjonijiet, ta' 242 favur. 241 se niftaħ il-votazzjoni dwar 241. 24 favor 24 kontra għalda stant waqat 2 4 2 kompatibli mela l-ura għura mitej 242 favor kontra estensjonijiet maddiċ mitej 243 jiwa nistaw nifutaw dwara għadix kompatibli dawk favur dawk kontra Astensjonijiet. Verifika. Verifika dwar 243. Votazzjoni għamaluqa. 24 favor 24 kontra ma taddix. 4 dok favur. Dok kontra. Astensjonijiet. Taqa. 4 dok favur. Kontra. Astensjonijiet 46, 246 favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. Citations 2. Favur kontra. Astensjonijiet għaddit. 3. Favur kontra. Astensjonijiet għaddit. Verba Favur kontra. Astensjonijiet għaddit. Hamsa Favur kontra astensjonijiet għaddit 6 favur kontra verifika dwar is-sitta. Votazzjoni hemm miftuħa. Check on six. Verifika fuq is-sitta. Vote is closed. Yeah, 80. Votazzjoni magħluqa. 18 favur, 28 kontra għal da stanta. Is-seba favur kontra. Mintomx mm, tollu jdejkom, u tkun diffiċli. U għalek qed ikun nagħmlu votazzjoni elettronika kull darba. Numru seba' dak favur kontra. Estensjonijiet għaddit. Se nagħmlu verifika. Nasab għandi zbal dwar din. Vote is closed. 23 in favor. Votazzjoni maluqa 24 favur tgħid il-President, 22 kontra. Astensjoni waħda, u għal stant għaddit. Issa se ngħaddu għal premessi, premessa numru 8 dawk favur, kontra. Astensjonijiet għaddit. Premessa disa taqa, premessa 57, emenda orali minnaħat ta' rapporter biex jizit il-klim self-employment independent minnaħat rapporter. 57, dok favur. Kontra. Mux għattollu idejkom, dawk favur 57. Kontra. Astenzjonijiet. Tajja wis, ċara l-affari, għaddit. Premessa 10 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emen 11 favur kontra verifika dwar 11. 27 favur 21 kontra dit. 12 taqa 13 favur kontra għaddit 14 favur kontra astensjonijiet għaddit kompromess te favur kontra astensjonijiet għaddit Mr. 16, 17, 19 20 votati f'daqqa, dak favur, kontra. Għal darboħra favur. U kontra. Stenzjonijiet għaddew. 21 favur. Kontra. Stenzjonijiet għaddiet. 22 dok favur kontra stensjonijiet dit 23 dok favur kontra stensjonijiet għaddit 24 dok favur kontra astensjonijiet ma ditx 25 favur kontra stazzjonijiet. Verifika elettronika. Votazzjoni maluqa. 21 favur, 27 kontra, għalda stantaqa. 26, dawk favur. Kontra. Sanzjonijiet għaddit. 27 favur kontra għastan xani taddit 28 28 u 30 jaqaw 29 kompatibli favur kontra ser niftu votazzjoni dwar 29 26 favur 22 kontra għaddiet. tletin favur kontra astensjonijiet maddiċ 32, 33 votu jħed Lok favur kontra ser niftħu l-votazzjoni dwar 32 u 33. Fazzjoni maluqa. Satax favur 27 kontra, għal dastan taqa. 34, 34, skużawni, favur kontra. Mix ċara hawnhekk għalhekk ser niftħu il-vot elettriku dwar l-34. Votazzjoni magħluqa 38 favur, 10 kontra. 35 dok favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 36 dok favur trid verifika dwar 35. Wieħed u tletin sbatax tgħid il-President. Wieħed u tletin tmintax jew tletin tmintax tgħid il-President. Sitta u tletin. Lok favur kontra Astensjoniet għaddit. 37 dak favur kontra Astensjoniet għaddit. 38 favur kontra astensjonijiet għaddit. 39 ta' l-40 taqa 41 lok favur kontra astensjonijiet għaddit. 42 43 ser nivvota f'daqqa favur kontra astensjonijiet għaddit 44 dawk favur 44 favur kontra taqa 45 favur kontra Naħseb il waqat 46 taqa, issa 47, dak favur. Kontra. Ma ditx, hemm xi astensjonijiet? Ma ditx, 48. Favur. Kontra, astensjonijiet ta' 49. verifika elettronika dwar 48. Jista' jkun illi mhux qed nara sew. Naħseb li kienet ċara illi il-vot għadda. Hija ċara ħafna bieċa tax-xogħol. U għalhekk 48 tgħaddi. 49 favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddit. Ser nivvotaw votazzjoni nominali għal vota ħari, il-votazzjoni hija miftuħa. Nishtiq nistaqsik fejn tivvota tivvota kontra tajjeb wis. Votazzjoni magħluqa 41 favur, 6 kontra, astensjoni waħda. Grazzi tassew. Nishtiq nifraħ l-Onorevoli Gruni. Uh, the next one is the Perez report, and uh, we'll go straight to... Imis rapport tal-Onorevoli Perez, u ser naddu għal-kompromess A. Dak favur, dak kontra, astensjonijiet għaddit. 17, 18, 19, 20, 21 jaqaw, kompromess B dawk favur. Kontra. Għal darbohra dawk favur, dawk kontra. Għaddiet, u għal stant 25, 23, 24 jaqaw. Issa dwar 26 dawk favur. Kontra. No, open the vote on 26. Sen niftħu il-vot dwar 26. Għanna membru zajiet mill-għalde issa, tejt il-president. Marjona Wis, għaw persona zejda mill-għalde. Stana ġuni votaw l-arbohra? Dwar il-26. She's open. Votazzjoni miftuħa dwar 26. Votazzjoni maluqa. 21 favur, 26 kontra, u għalek maddiċ. Kompromess ċe. Favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Issa 31, l-oħrajn jaqaw, 31 favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 32 favur, kontra sessjonijiet Għaddit. 33 favur kontra ser niftu il vodu għal 33. Wieħed u 20, favur 26 kontra għal dastantaw. 34, 35 flimkien Se minu favur? Kontra? Maddiċ. Verifika dwar 34 u 35. Votazzjoni maluqa? 27 favur, 20 kontra. U l-istan ta' 27 favur, 20 kontra, għaddit. Walla jek 35 u 36 jaqaw. 37 dok favur. Dok kontra. Sori kollin niftaħ il vodwar is-37. Ser niftaħ il-vot dwar 37 tgħid il-President. Vot malu. 19 favur, 26 kontra. 38 taqa, 39 favur, kontra. Ser kolli niftaħ il-vot 39. Votazzjoni miftuħa dwar 39. 20 favur, 27 kontra. U għalek din taqa. L-40 favur. Kontra. Taqa. Sa namlu verifika jek tridu. 40 votazzjoni miftuħa. 24 favur. Presidenti skuza ruħa, 25 favur, 22 kontra, għalla stant għaddit. Kompromess de favur. Kontra. astensjonijiet għaddit. Għalla stant 42, 42 jgħaw 43 minu favur. Kontra. astensjonijiet għaddit. 44 favur kontra. Ser niftaħ il-vot 44, votazzjoni miftuħa. Zbatax favur, 26 kontra, maddiċ, kompromess edok favur. Dok kontra, sensjoni jitaddit. 45, 46, 48. Ser niftu l-vot dwar kompromess E. Kompromess E, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 26 favur, 21 kontra, għal stant għaddit. Issa l-50, dok favur 50, dok kontra. Sen nagħmlu verifika għal darbohra dwar dan 50 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. 22 favur, 24 kontra, għal da stan taqa, 51 fuq favur. Ta' kontra. Naħseb biex nkunu ċerti aħjar illi namlu verifika oħra. 51. Votazzjoni miftuħa dwar 51. Votazzjoni maluqa. 20 favur, 26 kontra, għalda stanta. taqa. Premessi, premessa wieħed, vot maqsum, huwa mitlub, mod volontarju fuq l-ewwel parti dawk favur, dak kontra. Kieġobkom ollu idejkom, ċar niftu l-votazzjoni. Tu l-ewwel parti ta' emenda numru wieħed. Tassjoni magħluqa 26 favur 21 kontra. Nistgħu nagħmlu t tini parti iva dejt il-President. Anke jekk dek taqa. It-tieni parti ta' numru wieħed dak favur kontra. Stensjonijiet għaddiet. it taqa. Issa kompromess F, dak favur kontra, stenzjonijiet għaddit. Ser naddu għal favur kontra, stenzjonijiet għaddit, is-seba dak favur, Seba seba taqa. Kompromess G dak favur, dak kontra, Mux ċar il-vot, nistaw niftħu il-votazzjoni dwar kompromess ġ. Xta nitlobkom biex tollu idejkom. ċara ħafna. 45 favur, wieħed kontra. Ek joġobkom. Nafil il-kol edin najje, u ek joġobkom ullu jdejkom. Aktar spiss. Biex ma jkonix namlu verifika, l-emenda 10. Ok favur dak kontra, ta' taddiet, kompromessa ka' dawk favur, kontra, tensjoni ta' taddiet, 13 favur, kontra, Stenzjonijiet, għaddiet 14 favur, kontra. Stenzjonijiet għaddiet 15 dawk favur, kontra. Jider li li din taqa. Imma ħana mlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni miftuħa dwar 15. Sittax favur 31 kontra da din taqa. Issa se naddu għas 16. Il-rapport staqsa għal votazzjoni maqsuma l-ewwel parti dawk favur. Dak kontra. Astenzjonijiet maddiċ. It-tieni parti. Dak favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Kompromess i. Dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. U għalek, issa ser konna l axar vot dak nominali l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni elettronika. 41 favur, 3 kontra, 3 astensjonijiet. Grazzi tassew. Nishtiq nifraħ l-onorvili Beres. U tal-li ma kienieċ prezenti għal dak il-vot. Issa, nser nifutaw dwar rapporta Ole Christensen. Sen nibdew bil-ħamsa li ġirtirata u l-ekser naddu għal-kompromess beda u favur kontra. Astensjonijiet, għaddit. Mela, Mm, irtirat, kompromess ċe, favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Mistax. mendorali, Favur. Kontra. Assetaniet. Għaddit. 16. Vot maqsum l ewwel parti l favur kontra astenzjonijiet għaddit. Għani parti l favur kontra astenzjonijiet għaddit. 17 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 18 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess de favur kontra astazzjonijiet għaddit. 21 jaqaw, 19 jaqaw, 22 nirtirat, kompromess E, favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Menda 25 taqa, 22 għadda tajnija, 26 favur, għansi tejti 25 ma' ma waqax. Mela 25 favur. Favur, 25 kontra. Verifika vot miftuħ, vot miftuħ fuq 25. Sitta favur, satax kontra, zewċ assenzjonijiet, 26 favur, kontra. Astenzjonijiet għaddit 27 favur kontra. Astenzjonijiet għaddit 28 dok favur kontra. Astenzjonijiet għaddit 29 favur kontra. Votaw. Naħseb illi maddiċ. ċara ħafna kien din tgħid ċer ma konċ qed nifoka. Disa favur 27 kontra. 30 favur kontra senijiet, għaddit. 30 favur kontra senijiet għaddit. 30 favur kontra senijiet għaddit favur kontra astenzjoniet għantit 35 favur kontra astenzjoniet għantit 36 favur kontra nivotaw fuq 36. 25, 21 għaddit. Mustensjoni wahda. 37 maddiċ, kompromiss A, favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Naddu għal 3, favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 4 kontra, favur, kontra, astensjonijiet għaddit vot elettroniku għal vot aħari, vot miftuħ. Vot malu. 44 favur, 3 kontra memx astenzjonijiet. Processur Christensen. now we go to Emily Turinen's report on promoting youth access to labor. Għadu għal-rapport ta' Signora Turinen għal-promozzjoni ta' access għal zaza għas ta' xol, l-internship, l-apprendistat u il-taħriġ. Is-segretarja tant b'san nisib il-vot. Tajjeb, nanseħ. Emenda 29, favur. Kontra. 29 Vot malu 23, taddi Tletin favur kontra astenzjonijiet maddiċ kompromess A. Għaddit għan tejt il-President, tiħu kollet najja, tejt ċer, mela, għaddit. Kompromess A. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Iġifiri, Kumitat Kulturalistitta, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Kompromess B, niverifikaw. Sitta, kolċer sitta. Fotmalu. 33 favur, 13 kontra. Kompromess B, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Mela, kult tminja favur kontra astenzjonijiet għaddit. 39 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 40 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 41 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 42 favur kontra astenzjonijiet Su, niftu l-vot tgħid president Uh, 26 in favor, 21. 26 favur, 21 kontra d-dit. Kompromess ċe, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Uh, 48 favur, Anzi, 44 tajt il-President. 44 la favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa kompromess de favur kontra astensjonijiet għaddit. 48 favur kontra astensjonijiet għaddit 49 nirġir tirat 50 favur kontra Astenzjonijiet għaddiet 51 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess E dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 58 dak favur kontra mux ċar nil-vot. 58 vot miftuħ. Mela 59 favur kontra mhux ċara darba ħarra 59 nifsu l-vot. Naħseb li għaddiet mhux ċerta. Um, yes, 21 in favour, 24 against, so that falls. and then I went for a check. Maddic. Compromise F, favor. Contra għas-sensenijiet għaddit. Culture 25 jaqa għax dan jiġu kapert bi kompromess F, ġifiri naddu ma nofri għal 64 ansi favur kontra sensenijiet għaddit. Culture 14 jaqa jew kopert minn 64, ġifiri 65 favur kontra assenzjonijiet għaddit 66 favur kontra assenzjonijiet għaddit kompromess ġe favur kontra assenzjonijiet għaddit 12 u 27 kuma koperti kompromess akka favur kontra tistaw tal-idejkom kompromess akka dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. Naddu għal kalċer 13, le, mela 77, favu, kontra, astenzjonijiet għaddit, 77, favu, kontra, astenzjonijiet għaddit, 79 favu, kontra, astenzjonijiet għaddit 81 favur kontra astenzjonijiet għaddit kalt 10 kopert kalt 11 dak favur ta' kalt 11 ko kontra astenzjonijiet għaddit dissa eh, kopert ġbit 182 favur kontra ftu vot Vot malu. 24 favur, 22 kontra, għaddit 83 dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddit 84 favur, kontra, astenzjoniet għaddit 85 favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Culture tlieta, kopert, Kompromess I, favur, kontra, assenzjonijiet għaddit. 91 taqa kalċert nej minu favur kontra u niftħu l-vot fuq kalċert nej. 28 uh, in favor, 20 against. 28 favur, 19 kontra. 92 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. 93 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Kalċer 26 favur kontra kattenzivra għaddit. Culture erba favur kontra astensinijiet għaddit. design minn double fom favur kull kontra astensinijiet għaddit. disajn favur kontra astensinijiet għaddit. Mistax kontra mistax favur għaddit kultur wieħed kopert koppert, ċerta ta' favur kontra astenzjonijiet għaddit kompromessija favur kontra astenzjonijiet għaddit mija favur kontra niftu vot vot malu. 14 favur, 32 kontra, taqa. 101 favur. Kontra stenzjonijiet. Iko ġabkom għalli dejkom u jew wieħed favur kontra 101 vot miftuħ. 20 in favor, 27. 20 favur, 27 kontra ma waqat. nej favur, kontra, astensjonijiet għaddit. erba' favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 103 favur, kontra, Nasa għaddit ma nifsu l-vot u 103. 20, uh, 19 in favur, 27 kontra ta' wieħed zero dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. 1.06 favur kontra astensjonijiet għaddit. 1.07 favur kontra astensjonijiet għaddit. 1.08 favur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 senijiet għaddit. Mħet wieħed zero favur. Wieħed huwa 110 favu? Kontra. senijiet għaddit 111 favu. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ 112 favur. Kontra. senijiet għaddit 113 favur kontra astenzjonijiet għaddit 114 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Mi culture culture jaqa għallura 1.5 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Wet sitta favur kontra astenzjonijiet għaddit. Wet seba favur kontra astenzjonijiet għaddit. Culture 16 għaddit. E, kompromess k e, għaddit. Wieħed nej wieħed favur kontra astenzjonijiet għaddit u għet nejt nej ġirtirat, kompromess ella favur kontra astensjonijiet għaddit. U għan għet nejt min jadak favur kontra astensjonijiet għaddit. U jħet eh, nejt disa favur kontra astensjonijiet għaddit. Wieħed u 30 dok favur eh, kontra astensjonijiet għaddiet. U 131 favur, emenda orali, favur kontra saserijiet għaddiet. Komitat Culture seba favur kontra eh, għaddiet. Culture 20 favur kontra għastazzjonijiet għaddiet. 23 culture favur kontra għastazzjonijiet. Naħseb li maddiċ. Nverifikaw kalċer 23 verifika. ħamsa 25 favur, u 21 kontra, għaddit. Wieħed li ta' tnej favur, kontra, astensjoniet għaddit. Kompromess M, dawk favur, dawk kontra, astensjoniet għaddit. Niverifikaw kompromessem vot maftuħ. Vot malu. 25 favur, 21 kontra, għaddit. 41 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddit wieħed erba' wieħed dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Wieħed 42 favur kontra Mija tlita 143 favur kontra astensjonijiet maddiċ 144 ma meta bil-fon favur kontra astensjonijiet għaddiċ Anzi, għaddiet tgħid il-President. Kalċa 21 dawk favur kontra astensjonijiet. Niftu vot biex niverifikaw. 20 kontra 23 għala taqa. In favor. Kompromess enne dok favur kontra Mija għaddiet. Mija 49 ser nivutaw fuqhom flimkien favur kontra astenzjonijiet ta' 150. Le ma tqax tgħid il-President 150 dawk favur kontra ta' għaddit. 22 għaddit 151 favur kontra stazzjoniet taqa. Culture 24 favur kontra stazzjoniet għaddit. 152 dawk favur kontra Astenzjonijiet għaddit. 6 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Seba, favur, kontra, sanzjonijiet għaddiet. Tminja, favur, kontra, sanzjonijiet għaddiet. Culture A, favur, kontra, sanzjonijiet għaddiet. Disa, favur, kontra, Ser niftu l-votazzjoni fuq disa. 24 favur wieħed u 20 kontra astenzjoni wada għaddiet 10 favur kontra għal darba għarra se niftaħ il-votazzjoni fuq numru 10 25, 21, għaddiet 11. Favur kontra ma 10 12. Favur kontra stazzjonijiet ta' Le, għaddit state il-President. 13. Favur kontra tinsaw viċin ħafna l-stanzer nivvutaw fuq eh, numru 13 26 in favour, 20 against. Uh, that is carried. Addiet. Kompromess O. Favur kontra stazzjonijiet addiet. 18 favur kontra jidher li nis qed jgħajjew jew niftħu l-votazzjoni. Vote is closed. Votazzjoni għamaluqa. 22 favur. Hamsa kontra. Taqa. Kompromess P. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 20 taqa. Le, skużawni, 24 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 25 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 26 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 27 favur kontra astenzjonijiet għaddiet wieħed favur kontra astenzjonijiet għaddiet 2 favur kontra astenzjonijiet għaddiet tlieta favur kontra stanzjonijiet għaddiet erba favur kontra stenzjonijiet niverifikaw. Il-votazzjoni fuq numru erba. Uh, 24 in favour, uh, 23 against, that is carried. 24 favur, 23 kontra għaddiet. Emenda numru 5, dawk favur, kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Votazzjoni elettronika fuq l-aħħar vot il-votazzjoni hija miftuħa. The vote is closed. Il-votazzjoni hija magħluqa. 42 favur, wieħed kontra erba' stenzjonijiet nifirħu lis sinjura Turinen. Is this the final? Two final votes. We've only got a few more votes to go. Anna biss ftit votazzjonijiet oħra. domanda orali fuq kura fuq meda twila ta' żmien. Kompromess A dawk favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Emenda tlita dawk favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Erba favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Numru 5 favur kontra sanzjonijiet għaddiet. 6 favur kontra. Ser niftu votazzjoni fuq numru 6. Yeah, I know, sorry. Um, 32 in favour, uh, 16 against. 32 favur, 16 kontra. nitħawat dan il-rapporti għaj stess. Numru 8. Favur, tejt il-President. il prezentajt li kullħat jgħat jgħajja. Dawk favur ta' emenda seba. Favur. Dawk kontra. Skużawni, tgħid il-President sejni verifikaw fuq emenda numru 7. Nixtieq nitlob lill amministraturi tagħna biex jagħti l-lista tal-votazzjoni. il-grupp tagħna m'għandux il-lista tal-votazzjonijiet u din mhijiex qiegħda tgħinna din is-sitwazzjoni. Nalqu il-votazzjoni. Grazzi ħafna tgħid il-President. dawk favur, eh, hemm 17 favur, 26 kontra l-Real Madrid, emenda 8 dawk favur. Kontra, Ejjew niftħu l-votazzjoni fuq emenda numru 8. Vote is closed. Il-votazzjoni għamalu A, 20 favur, 26 kontra ma kompromess B, dawk favur. Kontra, astenzjonijiet għaddiet. 11 favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Votazzjoni maqsuma fuq amendat 12 l-ewwel parti favur kontra sanzjonijiet, għaddiet. Tini parti dawk favur kontra niftu l-votazzjoni fuq it-tieni parti. Uh, vote is closed. Those in favour, 17, 29. 17 favur, 29 kontra. Emenda 13, votazzjoni maqsuma dawk favur. L-ewel parti. Kontra. Abstenzjonijiet għaddiet. Tini parti dawk favur. Kontra. Abstenzjonijiet ma għaddietx l-aħħar votazzjoni, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni għamma l 46 favur wieħed kontra. Grazzi għall appoġġ tagħkom. Naddu għal l-aħħar votazzjoni Abbot sta mozzjoni e rezoluzzjoni ċekjaw li kulħadd għandu lista tal-votazzjonijiet għaliex ikanna ikonna problemi kbar. Amenda numru wieħed. Favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Amenda tnej dawk favur. Kontra. Stanzjonijiet għaddiet. Kompromess A. Favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda numru 10 daw favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 11 favur kontra naħseb li din taqa, pero niftaħ il-votazzjoni fuq 11. Il-votazzjoni għam miftuħa. Votazzjoni għamaluqa. tatax favur 22 kontra taqa. Tnax, favur kontra stanzjonijiet għaddiet. tletax, daw favur kontra stanzjonijiet niftu l-votazzjoni fuq 13. Il-votazzjoni hija magħluqa. 23 favur, 23 kontra ma ditx. 14 dawk favur, kontra. Stanzjonijiet għaddit. 15 dawk favur, kontra. Stanzjonijiet għaddit. 16 favur, kontra. Stanzjonijiet għaddit. 17 favur, kontra. Stanzjonijiet għaddit. 18 favur kontra sanzjonijiet għaddiet. 19 favur kontra sanzjonijiet għaddiet. 20 favur kontra niftar votazzjoni fuq 20. Naħseb li ma ddiċ. Vote is closed il-votazzjoni għamaluqa 17 eh, favur 28 kontra. 21 favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 22 favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 23 favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 24 favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Kompromess B favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 28 dawk favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Kompromess t għaddiet eh, favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Niftaħ il-votazzjoni fuq 32. Vote is closed. Il-votazzjoni għamaluqa 26 favur, 20 kontra, għaddiet. 33 favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 34 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 35 favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 36 favur kontra għaddiet. 37 favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 37 favur Skużawni xaħat għalli ma kienu xċerti, nirċekjaw 37. Vote closed. Yes, very clearly. 44 in favour, 3 against. Uh, the electronic vote on the votazzjoni elettronika fuq il-votazzjoni finali, votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. 46 favur wieħed kontra u nifraħ li l-nifsi tgħid il-President. Grazzi. Tajjeb, dik kienet maratona ta' votazzjonijiet għajjejt ħafna, tejt il-President. We'll have um, a two minute, three minute ser ikonna break ta' zewċ minuti, tlet minuti mbatt eh, nerġaw nitlura għas-smieħ.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 huwa dwar l-impat ta' sentenzi tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja dwar Viking, Laval, Rufert u Lussemburgu dwar negozjar kollettiv. Apparti l kelim ewlenin pala osservaturi għanna l-Thomas Jansen pala rapporter tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali għal-Opinjoni. Tlet kellima huma Sura Mendeselva mill-Komissjoni, Sur Maxim, Surruti minn Business Europe u Sur Katalin minn ATUC. L-onorevoli, il-sur s Silva minnaħa tal-Komissjoni jekk joġbu jista' jibda. l tajba, senjuri. Għawel net nixtieq nirringrazzja il-Komitat Empl tal-opportunità li tal-Komissjoni biex tispjega il-ħsibijiet tagħna attwali dwar din il-kwistjoni. Ovvjament, is-sentenzi tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja dwar il-każ Viking l-affar Rufert u l Lussemburgu dawn għajmu dibattitu mqanqal fokat fuq l-interpretazzjoni tad direttiva tal-istazzjonar tal-ħaddiema 6 u design 71 kif ukoll għal konsegwenzi dwar il-drittijiet tal-ħaddiema kif ukoll id-dritt tal-azzjoni kollettiva minn trade unions. Huwa ċar illi l-inna x'naqfu biex nilħu konsens politiku u soċjali dwar l-impatt ta' dawn is-sentenzi dwar kwistjoni ta' l li rridu indirizzaw bħala priorità jew nkella l-miżuri rridu nieħdu fuq livell Ewropew. Is-sentenzi wrew mod ċar li hemm tensjonijiet bejn il-limitazzjonijiet fuq l-atturi pubbliċi u privati li huma meħtieġa għall-implementazzjoni ta' suq uniku kif ukoll l-effetti tagħhom li jinħassu. Huma appellaw biex kun ammazzjoni naħa ta' minn ifassal politika biex jiġu ċarati regoli u biex jissolvu l-problemi attwali. Aħna rridu nirrikonoxxu li l-gvernijiet nazzjonali b'mod dirett jew b'mod indirett diġà wieġbu għal din is-sejħa. Wieħed mill-iktar effett importanti ta' sentenzi kien l-emendi li ħarġu mill leġislazzjoni fid-Danimarka u fl-Iżvezja fil-len ġermanisa tal-Lower Saxony u fl-Lussemburgu. Fil-Danimarka u l-Svezja l-fokus kien fuq dak li ntejbu l-kompatibilità bejn il-negozjar kollettiv e kif u pratikat u definizjonijiet illi miktuba fil-Posting Directive, il-direttiva tal stazzjonar tal-ħaddima. Kif ukoll il-kondizjonijiet li permess tagħhom trade unions, ikunu jistgħu jieħdu azzjoni industrijali kontra xi kumpanija ġew infisrin aktar fil-Ġermanja tneħħa l-obbligu biex it-tenderers ikollhom impenji partikolari. Fil-Lussemburgu, l-kumpaniji barranin ġew eżentati minn bosta rekwiżiti illi ma setgħux ġustifikati għabbażi ta' dispożizzjonijiet tal-politika pubblika. Uħut minnom irridu jiġu verifikati minnħat tal-autorità fil-pajis tal-oriġni, tal-ħaddim li kun ġistazzjonat. Iżda huwa ċari l-konsegwenzi ta' sentenzi immorru lilin minn dawk l-istati membri. Il-regoli tagħhom, l-ġiet tagħhom kienu soġġetti ta' sentenza tal-qorti. Hemm żewġ kwistjonijiet ta' Ewropew ta' interess Ewropew. L-iktar fil-każijiet ta' Viking u Laval. L-ewwel ħaġa Sali ma limitu jistaw trade unions iduru l-ajazzjoni industrijali biex huma jipproteġu l-interess tal-ħaddiema mingħajr ma jkompromettu libertajiet ekonomiċi bħal per eżempju dak tal-service provision f'xi stat membru ieħor. Din il-kwistjoni hija marbuta mal-bilanċ bejn libertajiet ekonomiċi u drittijiet fundamentali soċjali li t nejli huma huma salvagwardati mit-trattat jew mill-prinċipji komuni tal-liġi komunitarja. Tini ħaġa. L-istati membri jew l-imsieħba soċjali nazzjonali għandhom id-dritt biex joħolqu kondizjoni aktar favorevoli għal ħaddiema li jiġu stazzjonati b'mod temporanju fi territorju tagħhom. Għabbażi tal kondizjonijiet minimi ta' direttiva 96-71 minn ma jikkompromettu jew joħolqu ostakli għad dispożizzjonijiet transkonfinali. Din il-kwistjoni hija marbuta ma' dispożizzjonijiet ta' direttiva 96 71 l-iktar artikolu 3 dwar id-drittijiet il-ħarsin ta' drittijiet tal-ħaddiema u dritt ta' trade unions għall azzjoni kollettiva aħna nemnu illi l-Qorti tal-Ġustizzja ma tpoġġix dawn f'dubju. L-Qorti rrikonoxxiet għall-ewwel darba illi id-dritt għal azzjoni kollettiva huwa dritt fundamentali. jew wkoll ikkonfermat illi id trade unions ser ikomplu jkunu jistgħu jieħdu azzjoni biex ipporteġu il-ħaddiema. Dejjem jekk dan isir f'konformità mal-liġi attwali komunitarja. Irid jiġi misfuq ukoll il-libertà ħilsa tal-ħaddiema illi Wassal id-dritt għal eh, xogħol fi stat membru ieħor, libertà ta' establishment u libertà ta' servizzi huma prinċipji fundamentali fi dan l-Unjoni Ewropea dawn il-prinċipji huma tradotti fliġi komunitarja biex jiggarantixxu li jkun hemm ambjent indaqs għal komunità. Dan kollu jipproteġi drittijiet tal-ħaddiema illi jitċaqalqu, kemm jekk jitċaqalqu fuq inizjattiva propja u jinkella jekk jintbagħtu minn minn ħaddimhom. Madan ukollu dan ma jridx fisser il-mobilità tal-ħaddiema jew il-libertajiet ekonomiċi jridu dejjem jiġu salvagwardati l-iktar meta jiġu użati eh, bla doġġ biex ikisru il kondizjonijiet tal-xogħol. Trade unions jiridu jiddefendu l-interess ġenerali tal-ħaddiema li huma jaqbżu għalihom. U għalhekk Minn perspettiva Ewropea, l-President Barroso impenja ruħu u dim il-Parlament settembru 2009 biex jiproponi leġislazzjoni, preferibilment regolamentazzjoni, għabbażi tal-proċedura ta' kodeċizjoni biex jisolvi il-problema ta' implementazzjoni u interpretazzjoni biex it-tejjeb l-applikazzjoni u l-isfurzar ta' direttiva tal-istazzjonar tal-ħaddiema. Fil-konferenza dwar l-istazzjoni tal-ħaddiema li ċitu organizzata vjer dom il-presidenza Spanjola fi 17 fi 18 ta' Marzu, il-Komissarju Andor ħabba l-intenzjoni tiegħu biex jibdel dawn l-impenn min-naħa tal-President Barroso fi proposta. Proposta li huwa ser jressaq fil-2011 wara li liħun konsiderazzjoni sejbit minnaħa ta' konsultazzjoni ma' l-partijiet kolla interessati u dan jinkludi l-imsiħba soċjali Ewropej. Zvilup importanti frabta ma' dan kien l-applikazzjoni ta' rapport Monti, strateġija ġdida għal suq uniku. Dan ir-rapport jindirizza b'mod dirett il-kwistjoni ta' kif is-suq u d-dimensjonijiet soċjali ta' Ewropa ta' ekonomija Ewropea integrata tista' tiġi imsaħħa b'mod reċiproku dan jirrikonoxxi wkoll illi biex jarġa' jiġi mniedi s-suq uniku b'mod sostenibbli u importanti li nindirizzaw xi problemi kritiċi illi feġġu fil-qasam soċjali u korriġu rranġat ir-regoli tas-suq soċjali u nieħdu konsiderazzjoni l-ħtiġijiet soċjali. Minħabba sitwazzjoni nħolqot mill-sentenzi tal-orti, ir rapport jirrakmanda biex tiġi ċara ta' direttiva 96-71. Nisaħu koll l-obligi tal-kumpaniji, s sanzjonijiet u l-kooperazzjoni fil-qafas tal-libertà tal-moviment liberu tal-persuni. Apparti minn hekk, ir-rapport jirrikmanda biex tiddaħħaq dispożizzjoni biex tiġi garan, jiġi garantit id-dritt għall-istrajk modellat fuq artikolu 2 ta' regolamentazzjoni tal-Kunsil 2679 tal-1998 kif ukoll mekkaniżmu soluzzjonijiet informali f'tilwimiet marbuta max-xogħol u li huma marbuta mal-applikazzjoni tad-direttiva u importanti li nfakkarkom li l-lan tal-regolament tal-1998 huwa li jiġġedded l-impenn għal libertà ħilsa għal moviment ħieles tal-prodotti. Dan wassal għal proibizzjoni fuq azzjonijiet illi ikisru l-funzjonament tajjeb ta' suq intern. Dan jirrikonoxxu wkoll li l-dritt tal-istrajt mhuwiex effettwat minn din proibizzjoni. Sistema ta' avviż bikri dwar ostakli għal moviment ħieles tal-prodotti u skambju ta' informazzjoni bejn l-Stati membri konċernati irrid jitwaqqaf biex ikun hemm fiduċja reċiproka. Il-Kummissjoni għandha rwol arbitrarju għaliex hija tista' tistaqsi l-istat membru biex ineħħi l-ixkiel għal moviment ħieles għal prodotti. Issa l-Kommissjoni qiegħda tevalwa, teżamina rakkomandazzjonijiet ta' rapport u hija ser tistabilixxi il blueprint tagħha għat tnedija mill-ġdid tas-suq uniku. Aktar tard din is-sena. Jagħmel sens li nanalizzaw l-options li għandna l-qafas il-ġdid tad-direttiva tal-ħad l-istazzjonar tal-ħaddiema e kif se jeriġi mniedi mill-ġdid is-suq uniku. L-Kummissjoni qiegħda teżamina l-ambitu l-bażi legali u l-aħjar strumenti u tikkonsidra wkoll it-Trattat tal Lisbona. Dan jinkludi l-Karta ta' Drittijiet Fundamentali dwar l-identifikazzjoni tal-ambitu tal-reviżjoni din hija kwistjoni fejn hemm ħafna opinjonijiet li ma jaqblux. Metija t-prezenta l-proposti tal-ġejni taħal komissjoni t f f'moħħa limiti ta' trattat l-aktar dwar il-kompetenzi leġislattivi l-iktar artiklu 153 paragrafu 5 dwar id-dritt għall-strajk. Il-Komissjoni trid tevita wkoll li tagħmel proposti illi mumiex ser jgħinu biex ikun hemm kunsens bejn eh, l-imsieħba soċjali u nkera l-kolleġislaturi. Aħna rridu nfakru lil nfusna illi meta dan ġie adottat minn ħata l-Kunsil fl-1996 id-direttiva tal-istazzjonar tal-ħaddiema kella rwor ewlieni biex tiċċara s-sitwazzjoni legali tal-ħaddiema stazzjonati illi sa dakinhar kienu soġġett ta' kontroversja għal bosta sentenzi tal-qorti. Direttiva dan għamlitu billi zviluppat il-kunċett ta' kondizjoniet mandatorji tal impiegi li l-pajis ospitu irrit e, jimponi fuq il-kumpaniji. Dan wassal għal kompromess bejn il-ħtieġa li ġumħaffa il-dispozizjoni eh, ta' servizzi mod transkonfinali kif ukoll l-istazzjonar tal-ħaddiema u jiġi evitat social dumping Aħna nemnu dan il-kompromess għadu validu l-lum il-ġurnata. Dan ikompli joħloq laħjar bilanċ bejn il-protezzjoni tal-ħaddiema, libertajiet ekonomiċi dawn jinkludi il-xogħol u l-mobilità. U għalhekk aħna maħniex konvinti illi rridu nibdlu id-direttiva ta' taħt fuq. Iżda aħna rridu nfittxu soluzzjonijiet biex intejbu aspetti fejn aħna nħossu illi l-applikazzjoni tad direttiva ma kienx waħda sodisfaċenti. Per eżempju, kooperazzjoni l-informazzjoni tal-kumpaniji, il-ligi remedi sul protezzjoni kontra l-abużi. ċerti aspetti jistħuqilhom aktar attenzjoni minn ħatana. Dan huwa l-każ dawk il-kumpaniji msejħa letterbox companies li madhom l-ebda attività fil-pajjiż tal-oriġni u joperaw bħala mod biex jevadu ir-regoli tas-sol u tas-sigurtà soċjali fil-pajjiż ospitanti. Din mhix ħaġa ġdida l-leġislazzjoni Ewropea u ġurisprudenza skont il-ġurisprudenza l-liġi komunitarja mhux ta' min joqgħod fuqha. Ma ma wieħed ma jridx joqgħod fuqha għal finijiet abużivi jew ta' frodi. wieħed ma jridx juża l-post ta' stabiliment biex jevadi t-taxxa jew inkella biex jagħti salarji baxxi u għalhekk fi premessa 37 ġi deċiż illi letterbox ma tikkostitwix l-establishment. L-establishment tfisser illi jkun hemm attività ekonomika u għal daqstant ikun hemm establishment fiss għal perjodu fiss dwar il-koordinazzjoni tal-iskemi ta' sigurta soċjali li għadha kemm titħol fis seħħ ukoll bħala kondizzjoni għall affiljazzjoni tal-ħaddim stazzjonat għas-sistema ta' sigurta soċjali twassal illi il-kumpanija normalment trid tagħmel il-ħidmiet tagħha fil-kumpanija fil-pajjiż li hija stabilita fih. Dan jiġri wkoll fejn hemm ċertu katini fejn mhux ċar min għandu dritt jagħmel xiex. Il-Kummissjoni qed tara mill-qrib l-iżviluppi fl-Stati membri. Hemm differenza fil-regolamenti marbuta ma' responsabilità kif ukoll is-sanzjonijiet u l-għodda preventivi jidher illi regoli bħal dawn huma effettivi biex jiksbu l għanijiet tagħhom. Meta il-subcontracting chain tkun waħda nazzjonali. Iżda jkun hemm problemi ta' infurzar seri meta jkun hemm subcontracting transkonfinali dan jiġġustifika attenzjoni speċjali minn tal-Kommissjoni dwar aspetti transkonfinali ta' regoli ta' responsabilità illi ser ikunu l-fokus ta' studju mifruċ ġdijt li ser jiġimni din is-sena ta' min jisħaq il-direttiva 2009-52 dwar sanzjonijiet u miżuri kontra min jimpiega paj persuni li edin jiexu b'mod illegalment dan iddaħal ukoll kol fiħdan il-qafas ta' subcontracting ġi moħli maħlu kol qafas marbut ma' salari. Kwistjoni oħra hija marbuta ma' supervizjoni mekkanizmi ta' kontrollu dwar kemm dawn japplikaw għal ħaddiema stazzjonati. Direttiva tigarantixxi li l-ħaddiema stazzjonati huma koperti bisħieħ mill-kontrolli tal-kondizzjonijiet tal-impjegabilità sal-limitu il dawn ikunu inklużi fil kondizjonijiet mandatorju li huma fid-direttiva pal pereżempju l-ħlas, il-ħin tal-xogħol u s-sigurtà u s-saħħa dawn huma l-kondizzjonijiet kollha li huma marbuta mal-post fejn is xogħol ta' bilħaq qed isir il-kontroll ta' ċertu kondizjonijiet ta' mpik li huma aktar m'għandhom x'qasmu mal-kontratti ta' mpik bħal ħarsin għandhom ikunu autorità f'awtorità tal-pajjiż u dak li kun irrit jħares regoli fil-liġi nazzjonali li jumma fil-kondizzjonijiet ta' impjeka u l-għanin ta' artiklu 3 ta' direttiva kif ukoll kull tip ta' provizjoni ta' public policy li jem fil-pajjiż li qed jospita. id direttiva tal-Konsil ma jmurt li lin mill-liġi jew ġurisprudenza tal-orti hija aċċettata illi leġiżlazzjoni li hija għandha effett negattiv fuq is-servizzi jistgħu jkunu ġustifikati jekk dan għandu x'jaqsam mal-interess pubbliku u illi illi huwa proporzjonat meħtieġ u mhuwiex salvagwardjat mir-regoli fis-seħ fil-pajjiż oriġini. Fl-aħħar, l-għażla li wieħed jitkellem dwar il-forma tal- eh, inizjattiva hija marbuta ma' regolamenti li għandu eh, jiwetta smart regulations għandhom iktar ikunu imużati minn flok direttivi. Għax dawn huma aktar jagħmlu sens u iktar flessibli. Imma trattat jippermetti illi dawn id-direttivi jistgħu jintużaw meta bbażati fuq artiklu 352 ex artiklu 308 meta dan ikollu konsess mill-Parlament dan jisera fuq eh, dak li qalu il-verżjoni tal-Konsil dej se jkun il-wieħed id-daħħal direttiva infurzata. Hemm xogħol ta' tħejja li nata bidu għalih skont il-bażi legali u forma inkluż evalwazzjonijiet, konferenzi u proġetti. Evalwazzjoni tal-impatt ta' direttiva li kopri l-aspetti legali, ekonomiki u soċjali tniet l-2009 u l-ewwel riżultati huma mistennija fl-aħħar eh, tliet xhur ta' din is-sena. L-evalwazzjoni seħħet permezz tal-proġett pilota li proponit il-Parlament fl-2008. Komitat ta' esperti twaqaf sabiex jindirizzaw diffikultajiet f'interpretazzjoni tad-direttiva pal per eżempju l-applikazzjoni tal-konċett tal-dispożizzjonijiet ta' public policy li jenni kif semmejt, il-rati minimi ta' paga u kif dawn jistaw jkunu mqabla fuq livell transkonfinali. Il-xol sa' jissok ta' sabiex eh, improvaw nsibu nsibu kompromess. F'kuntest ta' dan il-komitat ta' ħidma ħna minna grupp ta' esperti biex jevalwaw il-fattibilità ta' sistema elettronika li tiffaċilita l-kuntatti bejn l-amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-amministrazzjonali. Konna pjattaforma internazzjonali bejn eh, bej spettorati biex jirregolaw il-xol u l-proċeduri f f'posta xol ħedniet fil-2009 u kol ħekon evalwazzjoni fl-ħar tlet xhur ta' din is-sena għanna u wkoll ħames proġetti internazzjonali u proposti mill-2009 u din se tippermetti li dawk li huma marbuta mill-qrib mal-posted workers biex jagħtu skambi u għajar prassi. Miktar sejħi sejħiet tal-proposti se jistoktaw fl-2010 u kol bażi tal prilis project li nata bidu eh, mill-Parlament. nittama li ħtiġa ta' li niċċaraw l-affarijiet u li nwiġbu għal tħassib u mistoqsijiet ta' partijiet involuti u ma' japprolitaw l-għannija l-Komissjoni Ewropejna nittama li e, peress li jem e, riflessjoni li għadda fil-komissjoni xorta wahda għadni kapaċi li nwiġeb xie affarijiet u fuq u kuna kien forsi msa nwiġeb xie kommenti minn ta'kom. Meta naddu għal Sinjura Paxier għal TUC dwar l-impatt tal-kazi tal-ICJ fuq collective bargaining. Grazzi ħafna. U ħanib grazzi tal-attenzjoni tal-kom niprofa naqat liktar kommenti importanti niprofa ħaniprofaw namlu ta' minna tajtu kopja tal-PowerPoint jeli ma' fortunatament ma' nistax nurjeħ U laqas maħan segwi l-ordni għaxan niprofa nżom mal-limitu ta' ħin il-lina tal-inna. Forsi sempliciment biex nejt dimna li TUC manki u koll sensila ta' pozizjoniet dwar il-direttiva tal-posted workers u aħna ħaddimna aħna konet naraw l-ewwel il-tħassib ta' kif ħajġi nfurzat implementat rigward eh, mistoqsijiet serji dwar strumenti nnifsu. Għalina dejjem importanti li nisħu li l-ewwel net il-suq intern fejn li huwa l-kuntest li fih qegħdin iddiskutu collective bargaining, l-azzjoni kollettiva u direttiva posting mhuwiex eh, għan nifsu imma jamet kif wieħed jista' jikseb iktar suċċess madwar il-ħaddiema u l-negozji madwar l-Ewropa. Iwa għalhekk rridu nħarsu l-istrumenti kollha li qegħdin niddiskutu ik nħarsu lejn il-kazijiet tal-orti u ħna tfajta fil-PowerPoint termini ta' futbol qed nitkellmu dwar il-kapital versus il-xogħol. Erba kontra wieħed. U il-services servizzi kontra l ħaddima erba kontra wieħed aħna smajna wkoll sur Silva dan jgħid eżattament għal nistoqsi eżatt kif nifmu aħna li d-dinja ġerarkija, ġifieri skont is-sur Silva l-mistoqsija li jekk l-unions jew stati membri meta jagħmlu xi ħaġa ma jiminawx is-suq. U jekk tassew kien hemm approċċ bilanċat minn ħata li CJ, suppost hija jittu ikun hemm ġiex mistoqsijiet mela jitpoġġew li tkun li jekk il-kumpaniji u servizzi meta jiċċaqalqu jagħmlu saw jagħmlu dan jew jagħmlu dan mingħajr ma jdajfu drittijiet fundamentali dik fil-fatt tkun xi ħaġa bilanċata, iżda dan il-bilanċ bilanċat ma jidirx mkien għabbażi tal-deċiżjoni tal-qorti. Intom staqsejtu dwar l-impatti tal-collective bargaining u l-collective action. U jina u rejtkom għonek fuq slides illi riski gbar illi għedin nesperjenzaw pala unions meta qed nippruvaw nieħdu din azzjoni kollettiva biex ippruvaw nħarsu l-ħaddiema tagħna f'sitwazzjoni ta' li hija waħda transkonfinali, la darba jkun hemm din id-dimensjoni transkonfinali din tista' seħħ mod faċli eh, fl-Ewropa qegħdin nissugraw li jihduna jitallawna l-qorti. U jekk hemm xi ħadd li jaħseb li hemm din id-dimensjoni transkonfinali, għandu xi ħaġa li u qed jgħid li eh, kull ma jista' jgħid jista' jagħmel ħsara l possibilità tiegħi li jiena niċċaqlaq jista' jagħmel dan jekk irid u din jgħatħassibna. tħassibna. Din hija xi ħaġa li aħna poġġejna qudiem la jellow hemm il-każ famuż ta' Balpa li hemm eh, każ fl-Unjoni fil-Renju li illi qed iseħħ fil-British Airways bħalissa u kien hemm min li din ir-riskju dan ir-riskju huwa effett tal-każijiet tal-ICJ. Mela kif nistaw immexu l-qoddim? Naħsbu li suq internu importanti, ħaġa li aħna napoġġaw. Imma aħna rridu narraw li jkun hemm dini tal-fiduċa nija ħafna f'ħafna każijiet anki monti fir-rapport tiegħu jgħidu moċċar. Aħna ngħidu u aħna xi din ħaġa bħal din il-qawwa bisħieħ dak li hemm għal ħaddiema però wkoll irid jingħad maċċar. Aħna favut hemm ċertu mekkaniżmi u direttivi u anki interpretazzjonijiet li jarfu tiġa għal ħarsin u aħna rridu ċarament ngħidu differenza bejn il-ħarsin u il-protezzjonizmu. U din hija diskussjoni tassew importanti. Il-collective bargaining jew l assuni kollettiva hija hija importanti iva hemm focus kbir fuq il-collective bargaining illi jekk inħarsu lej fid-dawl ta' l-azzjoni kollettiva li morru jitfit bħala tip ta' protezzjoni biex jgħat il-partiti jew il-partijiet anzi eh, ċertu saħħa mela dan jista' wasal għal tisħiet tas-suq intern. Għandna opinjonijiet eh, għawijin ta' xandhom isiru, x'ma jsirux, irridu jkux hemm bilanċ fuq livell ta' trattat, jridu jkun jkun ċarat fuq livell ta' trattat. Ah, ma nistax nifhem il għaliex xi ħadd hija kontra social progress protocol. Għax il-progress soċjali huwa msemmi wkoll fit-trattat, aħna rridu niċċaraw it-trattat. Aħna rridu ngħidu li dan għandu dan il għan partikolari, bat meta ninterpretaw dispożizzjonijiet ta' tesat fuq suq intern, dawn m'għandhomx biss dwar kif aħna niverifikaw jekk il-ħaddima u l-unions qegħdin jagħmlu mhux qegħdin jiminnaw issu imma il-kumpaniju eh, li qegħdin jagħmlu m'għandhomx jimminaw laqas. Jħana naħsbu kol il-regoli fit-taqliq tal-ħaddima fil-qafas tas servizzi jitxiq nisħaw dan għax il-fornitur ta' servizz qed jipprovdi bis-servizz il-kumpanija oħra u f'dak il-kuntest il-ħaddi ma jiċċaqalqu minn posta l-ieħor għalhekk naħsbu li importanti illi niċċaraw dan il-kontest ħieħu kull qafas legali sħiħ. Għaliex dinja direttiva ta' servizzi hija posting directive, hija interpretazzjoni tal-kelma service fit-trattat, hija fil-fatt inforzar effettiv fuq livell nazzjonali. Is-surmonti Għam il-rapport tassaw interessanti, aħna reċentament studjajni bil-reqqa uħan suktaw namlu dan. Aħna nħossu li huwa importanti ħafna li huwa jarraf li għanna problema tal-leġitimità u l-arfin tal-importanza tas tal-iswiq u illi aħna irridu iktar inserħu l-imħuħ rigward dan hemm ċertu problemi speċifiċi fejn hu jindirizza l-differenzi bejn il-libertajiet ekonomiċi u drittijiet fundamentali, speċjalment għaliex aħna fl-opinjoni tagħna ma naħsbux li dan jifhem x'inhuma il-problemi tagħna mal-posting directive. Li fil-fatt din hija problema tagħna mal-posting directive u lui ma jifhimx dan ma eżaminax eżattament sa fejn ir-reviżjoni tista' tindirizza is-sfidi. Il-kas qed iqajjem. Fid-daw ta' Services Directive dan huwa forsi simili għal dak ta' direttiva tal-Moviment Healers, imma dik ta' posting għatja differenti. Imma jekk aħna nħarsu lejn din il-proposta u nużawa, dan ifisser li l-Kommissjoni jkunu taw input tagħhom għax jitkunu taw din il-sistema ta' twissija bikrija li mal-ewwel ħajkunu taqbżu fuqna ma li nippruvaw nagħmlu xi ħaġa. Iżda ovvjament ħana analizzaw din il-kwistjoni fil-leġislazzjoni sekondarja jista' jkun hemm tisħiħ tal-drittijiet, perspettiva ta' drittijiet fundamentali, aħna żviluppajna tmien proposti għal an ta' reviżjoni ta' direttiva nifisa. Intom tista' taraw hawnhekk fit slides m'għandix ġas toqgħod tindura, iżda tistgħu taraw li aħna għandna kif temmejna rapport tal-esperti tagħna, aħna kellna l-grupp ta' esperti li qed jaħdmu għal-ITUC bil-proposti leġislativi kollha u l-ispjegazzjonijiet u l-kuntesti legali u ħanna batulkom għall-informazzjoni tagħkom dan qiegħed hemmhekk bl-Ingliż u bil-Franċiż għadhom kif l-istew il-bira u naħseb li ikun utli għalikom meta tkunu qegħdin tiddiskutu. Regolament illi huwa mħabbar mill-Kommissjoni jisolvinna l-problemi. Hija proposta interessanti li qed tagħmel il-Kommissjoni iżda din edha tifoka fuq l-inforzar u twettiq. Intom ma tisimawnix għeddejt illi l-inforzar u twettiq mimiex importanti għax xejn u fil-fat il-komi illi il-partner seħba soċjali EFBWW u fijak edin jaħdmu sabiex jħorġu ftajim illi stajtejbu dan il-lat. Iżda, il-kustanijiet illi s-sur Silvaj semmi u li aħna semmejna permessa diskussjonijiet tagħna mal-Kummissjoni mhumiex eżattament qegħdin solfu problemi tagħna għal dak li għandu x'aqsam l-interpretazzjoni tal-Posting Directive meta niġu għal Posting Directive eh, fid-dawl ta' direttiva massima. Inti tista' tagħti il-ħaddiema iktar ħarsin hawnhekk qegħdin nitlu fil-qasam ta' kif il-Posting Directive qed jiġi interpretat fil-kuntest ta' trattat. U hawnhekk it-trattat qed jiġi interpretat b'tali mod illi aħna ma nistgħu nagħmlu xejn aktar milli dawk standards minimi li diġa qegħdin hemm li uħna mux għedin interpreta għek id-direttiva Posting Directive, affarijiet oħrajn il-koll eh, mill-li ma jistawx iġu solvuti minn regolament. Regolament jgħatemmek biex jikopri ċertu affarijiet interessanti. Uħna favur, per eżempju, li ndaħlu sistema ta' responsabilta konġunta għaliex naħsbu illi sistemi nazzjonali ma jistgħux ikopru ċertu kwistjonijiet trasconfinali. Iżda malli nippruvaw nitlu f'dan it-tip ta' kwistjoni sensittiva, aħna nħasbu illi jekk niprofaw nistu dan ir-regolament ħajkun diffiċi diffiċli daqs li jkunu nagħmlu revizjoni tal-posting directive għalhekk aħna mhux qed naraw xi gwadan enormi medli konna dibattitu fuq ir-regolament u ma jkollniex dibattitu iktar wiesa fuq ir revizjoni tal-posting directive. Aħna però ħan kun qegħdin nistudjaw bil reqqal proposti kollha tal tal-Komissjoni nafu li hemm intenzjonijiet tajbin għal-mernu biex jippruvaw jisu xi wħud mit ħassib illi li TUC resqu kif ukoll il-Parlament fi żmien riċenti. Fl-aħħar, xi kelmtejn fuq xi Repubbliku xi Repubbliku importanti fejn bħala strument għaliex dan qed jemenda li e- e- e- dan qed jurina li hemm effetti negattivi fuq ħafna każijiet ta' dak inxasma speċjalment collective bargaining u memsati stati membri qegħdin iħarsu istrument ta' collective bargaining u aħna tal-opinjoni li dan imur kontra l-ispirtu tal-direttiva tagħna ta' xi pubbliku kif ukoll il-litra tal komissjoni tal-ILO 94. Din tobbliga l-istati membri biex iħarsu ehm, il-xirri pubbliku u għaxar pajjiżi ratifikaw dal-istrument imma sissa il-Komissjoni mux jtidinna kif l-Istati membri jistgħu jgħadu l-effetti tal-każijiet ta' deċiżjoni tal-ICJ imma dawk li eh, ratifikaw fil-konvenzjoni imma hemm l-obbligu finaħa tal-konvenzjoni u din hija xi ħaġa importanti għaliex din tħares l-istrument tal-collective bargaining innifsu u għalhekk huwa importanti illi nkomplu qatmu għal dan il-lan għal ġejni tal-Ewropa jiena ma weġibx il-mistoqsijiet kollha naħseb illi forsi xi ħut minnkom jerġgħu terġgħu tqajmu, Intom ovvjament kontu interessati għal dak li konna qegħdin nagħmlu ma' minna ħaddem. Hawnhekk u naħseb li kellna dibattitu kostruttiv ferm u twil f'sena sħiħa u f'atmosfera tabiħa id li bażikament ma naqblux fuq ħafna mill kustanijiet eh, importanti ma jfissirx dan ma jistawx inkomplu bid-diskussjonijiet tagħna, ovvjament ħan inkomplu b'dan għaw fuq għalfejn ċertu kustjonijiet dwar il-mobilta u importanti u importanti li kiku l-imsieħba soċjali kunu jistaw jaqblu fuq il-ġejjini u jisu il aħna qegħdin nitkellmu dwar il-bargaining kollettiv u strumenti bħal dawn, però sfortunatament ma nix qed nara li ħanilħu xi ftejjim malajr fuq dawn kwistjonijiet. Grazzi. Thank you very much for that and our final contribution before I... Mela, grazzi il-ħar kontribut, Missur Maxine, konsulent għal affarijiet soċjali fil-qasam ta' negozi Ewropej. Signora Ċer, eżiz membri tal-Parlamenti Ewropej, jiena nixtieq l-ewwel net ingrazzjakom tal-istedintuna unek biex nippreżentaw d-rapport tal-każijiet tal-Lussemburgu. Dawn jindrizzaw il-kwistjonijiet għal ħosmu mal-deċiżjonijiet inkluż dawk kontroversjali. Dan jirrifletti wkoll kwistjonijiet fejn aħna għandna fejn għandna um, problemi dwar dak nixaqsam posted workers aħna provajna niksbu l-aħjar twettiq ta' direttiva tal-posted workers u dan ġi appoġġat Mr. Monti fil-rapport tiegħu anki fi rapport jew aktar kmini f'Mejju. Aħna naħsbu li dan ir-rapport huwa wieħed bilanċat meta jitqies fid-dawl ta' dibattitu dwar mm, il-rapport tal-Kummissjoni biex intajbu il-Posted Workers Directive jiena u għandi kopji dan ir-rapport ovvjament intom eh, tistgħu eh, taraw eh, xem ġo fih, ovvjament mhijiex xi ħaġa kien xi ħaġa ħafifa, kienet xi ħaġa twila para proċess u vera ma qbilniex fuq kollox. Insomma, ma hemm hemm ta' punti li nixtieq nisħaq dwarhom biex nidilkom esattament fejn nistaw naqblu bħalla mżihba soċjali. l għonet il-prinċipju, il-movimenti l tal-prodotti, servizzi u persuni fis suq wieħed għandhom ikunu żviluppati u protezzjonizmu jridu niġildu kontrih. It-tieni ħaġa, il-mobilità tal-ħaddiema u l-kumpaniji fis-suq intern irrid huwa element ewlieni biex nibnu l-Ewropa mill-lat ekonomiku, soċjali u kulturali. Telet ħaġa, sabiex inkunu nistgħu nippreservaw klima ta' kompetizzjoni ġusta il-kumpaniji kollha u fornituri ta' servizzi f'sitwazzjoni Situazzjonijiet komparabli jridu jkunu soġġetti għall-istess regolamenti u regoli minn diskriminazzjoni. U l-aħħar ħaġa nixtieq nisħaq illi il-direttiva Posting of Workers li jirrappreżenta 0.4% tal-età medja ta' ħaddiema tal-Unjoni Ewropea jrid tkun forzata. Dawn huma punti fejn aħna niftemu u naqblu bejn nifsieħba soċjali. Aħna hawnhekk qegħdin sabiex eh, hawnhekk qegħdin hawnhekk biex ngħidulkom x'naħsbu unaraw x'nistgħu namlu aktar, imma l-ewwel rridu morru lura dak li intom kontu qed tagħmlu fil-aħħar snin tal-Parlament u l-aħħar rapport li intom għaddatajtu kienu f'Ottubru 2008 fuq is-sfidi għal dawn it-tip ta' eh, collective agreements fl-Unjoni Ewropea u intom qedtu dak iż-żmien illi reviżjoni parzjali ta' din it-tip direttiva posted workers ma jiġaqsek neċess mhix ħaġa ħażina jekk inħarsu lejha f'dawl ta' ċertu sistemi industrijali aħna ġidu nuru l-parlament illi memx għalfejn nerġaw nirvedu din it-tip ta' direttiva tal-posted workers. L-ewwel raġuni li id-dritt ta' strikes u id-dritt li wieħed jagħmel negozjar kollettiv huma preservati. Illi huwa eh, ħafna drabi injorat hawnhekk hija li fi każijiet ta' Viking u Laval u s-sur Silva wkoll semija di illi jara fl-ewwel darba illi hemm il-dritt ta' strike bħala dritt fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Iżda Minnen dak iż law kien hemm ħafna affarijiet li ġew żviluppati mill-ewwel ta' Diċembru 2009, idħul fis-seħ ta' Trattat ta' Lisbona, it-tina effetti vinkolanti l-karta fundamentali tal drittijiet tal-Unjoni Ewropea pala parti mill-liġi Ewropea u din ħaġa importanti li nevalwaw dwar impatt legali ta' din it-tip ta' bidla. Għaliex l-aħħar mill-aħħar hija qed nitkellmu dwar kwistjonijiet li tqajmu u ħafna minn dawk problematiċi tqajmu minn TUC u importanti ħafna illi nibdew minn dak illi aħna għandna llum u aħna nemnu illi din tista' solvinna ħafna problemi biex ikonna dan l-effett vinkolanti bħala liġi primarja. Skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, id-dritt tal-istrajk mhijiex ħaġa assoluta bħala dritt. Dritt assolut bħal eżempju dritt tal ħajja jew il-proibizzjoni ta' tortura ma jistgħux jiġu limitati, iżda id-dritt tal-istrajk għandhom jiġu jiġużat proporzjonalment. Minar limitu dan jista' jwassal biex jaffettwa id-drittijiet tal-oħrajn jew il-libertajiet l-oħrajn mod eċċessiv u dan jgħod ukoll għal drittijiet fondamentali u koll, per drittijiet ta' esprensjoni li għadal għadkom għalikom fil-fost l-Unjoni Ewropea u għadha minn dawn id-drittijiet irid jintuża b'mod proporzjonat. Fil-każijiet Viking u Laval, dawn ma mamlu xejn innovattiv dan ir-rigward, dawn biss tennew ġurisprudenza fil-qorti tal-ġustizja illi proporzjonalità fl-użu tal-li judaw dritt eh, azzjoni kollettiva hija meħtieġa. U mhijiex ħaġa ġdida li stati membri fejn hemm dispożizzjonijiet legali li wkoll jitfgħu limiti fuq dritt li strajkja. Allura, Jena naħseb li f'diskussjonijiet li kellna sissa ma stajniex nilħu ftejim idea komuni għaliex għal ħafna żmien ma konniex qed nasbu li hemm eh, kollezzjoni, pero fl-aħħar mill-aħħar eh, dunajna li kien diffiċli wkoll insibu il-klim ġust, il-lingwaġġ ġust. Illum il-libertajiet ekonomiċi huma limitati ħafna. Eh, per eżempju, regoli Ewropej u internazzjonali u dan kollu jfisser li libertajiet ekonomiċi jridu jirrispettaw ħafna kundizzjonijiet biex kun jistgħu jseħħu għal daqstant il-Qorti tal-Ġustizzja qalet li id-dritt li tieħu azzjoni kollettiva għandha ssir b'mod proporzjonali. Għal daqstant hemm eh, bil reċiproku bejn it-tnejn u aħna ma stajniex nilħu kompromess u għal-fat li hemm bżonn li dan isir b'mod proporzjonat. Il-miżuri li ittieħdu eh, fil-stati membri mill-quta biex jimxu skont ir-regoli ma jiminawx id-drittijiet li tieħu għatinijiet kollettivi u tinnegozja f'tejm kollettiv. Hemm ukoll implementazzjoni tal-Workers Directive fil-pajjiżi konċernati mingħajr ma toqgħod tiddomanda il-sistemi. Per eżempju, nistgħu naraw il-partikolaritajiet tal-collective bargaining tal-Iżvezja fejn hemm ftehim eh, vinkolanti mod ġenerali. Spiss għam nisa possibli li tinduna li ma obbligazzjonijiet għandhom jiġu applikati għal ċertu ħaddiema. Dan in-nuqqas ta' trasparenza issa ġie indirizzat. U permezz ta' implementazzjoni aħjar tal-Workers eh, Directive fl-Iżvezja. Però il-miżuri li jittieħdu fuq livell nazzjonali ma eh, jiddubitawx eh, il-sistema zvediza tal-collective bargaining aħna nemnu li xoll li sar fl-istati membri mill-quta jista' jiġi applikat għal kwistjonijiet ta' interpretazzjoni li tqajmu minħabba l-Workers Directive. Għanna nħossu li l-Workers Directive għandix fejta tarġa tiġi reveduta. Dan huwa għattin tini punt li xtaqt naddillu dan juri li hemm bilanċ eh, għal dispożizzjonijiet ta' servizzi u wkoll minħabba neċessità biex joffri klima ta' kompetizzjoni ġusta għal kompetenza u fl-istess protezzjoni xirqa għal eh, għal posted workers. Dan jiffaċilita dispożizzjonijiet ta' servizzi billi definixja ta' regoli f'dawn il-pajjiżi, dan għandu jiġi osservat mill-kumpaniji mingħajr ma jimponi il-qafas legali kollu tal-pajjiż fuq dawn il-kumpaniji. Jekk jagħmelek ser se jkun hemm ostaklu ċar għal libertajiet biex niprovdu servizzi fl-Unjoni Ewropea. Umbagħad hemm il-kwistjoni ta' kompetizzjoni ġusta fuq l-impostazzjoni tal-istess regoli fuq il-kumpaniji kollha eh, fl-istati membri. Ir-regoli għandhom jiġu applikati bl-istess mod juru li ma hemm lebda differenza għal kumpaniji u għal daqstant hija l-għalan tal-kumpanija li t-limita dan il-prinċipju ta' gwaljanza għal dawn il-kumpanija jagħmlu użu tal-posting. L-idea hija li ma jkunniex li ma jkonniex eh, trattament għali, prinċipju ta' trattament għali għal ħadima, iżda dan qed referi biss għal kumpaniji. Irridu nidefinixxu wkoll ir-regoli ċari tal-pajjiż li għandhom jiġu segwiti u wkoll il-paga minima, rati ta' paga minima. Din ma tantx insibuha fil leġislazzjoni Ewropea għaliex l-Unjoni Ewropea m'għandix l-ebda vuċi fuq il-paga u din hija kompetenza tal-Istati membri. Iżda f'dan il-każ minħabba li dan huwa mm, każ ta' koordinazzjoni, direttiva ta' koordinazzjoni u mhux ta' armonizzazzjoni għal daqstant il-kwistjoni tal-paga qed tiġi indirizzata. Aħna nemlu dan il-bilanċ ma ġiex affettwat minn dawn ir-regolamentazzjonijiet għal dastan toħossu li hemm bżonn għal-reviżjoni. Il-deċiżjonijiet tal-ICJ juru li id-direttiva tista' tiġi imposta fil-prattika f'kontesti differenti nazzjonali. U f'dan il-kuntest azzjoni fuq livell eh, Ewropew u importanti biex intejbu kooperazzjoni amministrativa bejn l-Istati membri u koll hemm bżonn ta' informazzjoni aħjar bejn il-kumpaniji u koll fir rigward tal-kondizzjonijiet ta' xogħol li għandhom jiġu osservati fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea li hija xaġa importanti biex ikollna forzar aħjar ta' direttiva. Aħna nemnu li lok għal iktar progress dan ir-rigward. Hemm ukoll miżuri aħjar li sforzar ta' direttiva hija xaġa importanti ħafna għalina u dan m'għandux iwassal għal eh, pisa ċessi fuq il-pajjiżi. Aħna nafu wkoll li hemm ġurisprudenza ċara tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea nafu x'inhu aċċettabbli u x'mhux aċċettabbli. Biex nikkonkludi, huwa minnu li d-deċiżjonijiet tal-ECJ uh, u brew li ċertu rulings ġew trasposti f'xi stati membri, iżda li stati membri affettwati ħadu azzjoni biex jagħmlu trasposizzjoni ta' regoli fid-dawl tal-deċiżjonijiet tal-ICJ mingħajr ma għadu jiddubitaw fuq is-sistemi nazzjonali b'mod fundamentali. Għal daqstant aħna nisperaw li l-Parlament Ewropew jaqbel magħna li ma hemmx bżonn li nagħmlu reviżjoni tal-Workers Directive u għandna nifukaw iktar fuq ir-rinforzar tal-kooperazzjoni amministrattiva biex intejbu il- uh, is-sitwazzjoni għal-ħaddiema. Jiena mandirizzajt e, ċertu kwistjonijiet li jintom għajimtu fil-domandi ta'kom qabel illa, iżda jina les li nirrispondi għu waqt il-diskussjoni jekk jintom tizu e, tirreferu għal xi ftit minn dawn il-punti. Grazzi għall-attenzjoni ta'kom. Grazzi ħafna, dan kien utli ħafna. Għal maħet, aħna se jkollna ċans għal iktar domandi, iktar tard, domandi eh, supplementari u jekk iġobkom qabel ma jitkellmu l-membri ngħidilkom saqsu domandi speċifiċi kun tajjeb ħafna jekk tagħmlu hekk. għanna tliet kelliema bħalissa li jistgħu jirrispondu għal domandi tagħkom. L-ewwel net ser naddu għassur Ludviksen. Ludvigsen. Tack, ordet. Grazzi ħafna jiena xtaqt nibda billi nirringrazzjakom il-koll għal eh, introduzzjoni interessanti ħafna. Eh, Viking Laval u Rafet ġew dibattuti b'mod intensiv ħafna sa minn meta inata il-ġudizzju u għal daqstant jiena dejjem kont surpris minn dan ir-raġunament. Issa ninsabu f'sitwazzjoni fejn kienem teddida kontra unjonijiet u l-kumpens u dawn il-pajizi li għedni segwu il-ġudizji apparentament edin jiksru l-konvenzjonijiet tal-ILO dawn jomx seri u għet jamlu esploitazzjoni tal-ħaddima li jomx eh, eh, li edin il-bot ħafna minn paga ġusta u anka fir rigward tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà eh, soċjali. Fl-Iżvezja trattajna din dawn il-kwistjonijiet għal ħafna ħafna żmien u jiena analizzajt sitwazzjoni ta' bosta nies li ġew esploitati minn ehm, persuni li jħadmu li ma kienux serji xejn. Uh, għalla stant issa edin nitkelmu dwar kif laffarijiet jistaw imorru għallar permezza direttiva li suppost għandha tipproteġi l ħaddiema u li tgħid li mandu jkun hemm lebda uh, ostaklu għal ċirkustanzi aħjar u koll qed naraw limitu fuq l-influenza tal-unions fl-Iżvezja bħalissa aħna ma nistawx nitolbu li il-ħaddiema ikun ikollhom assikurazzjoni jew inkella li jkun hemm paga l-istess għall-istess tip ta' xogħol. Hemm nuqqasijiet kbar. Ovvjament għandna bżonn reviżjoni ta' direttiva biex nitrattaw dawn in-nuqqasijiet li intesew mill-ġudizzi aħna għanna intejbu is-sitwazzjoni nafu dan. Aħna naħsbu kol dwar il-Business Europe u l-Kommissjoni u għet naħsbu jekk u miex għet jitrattaw din il-problema b'mod serju jew lew il-problema ta' kompetizjoni u kol bejn eh, kumpaniji seri u dawk li mumiex seri jimman di xej kontra kompetizjoni eh, tajba u ġusta Il-Komissjoni x'taħseb? Il-Komissjoni inkoraġġi l-Istati membri biex jirritifikaw il-Konvenzjoni tal-ILO u biex japplikawa. Leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea issa qed taħdem kontra din l-istess konvenzjoni. Dan huwa l-aħjar mod tal-Unjoni Ewropea din għandha tingħaqad ma' dawn il-gruppi li ma' E, jaqblux ma' l-konvenzjoni li mhumiex qed jimplementaw il-konvenzjoni tal banija per eżempju, Zimbabwe u oħrajn. Aħna nix ħafna ħin tgħid il-President u jekk iridu risposti għal domandi u jgħalpell il-biex jerġa' jitkellem jekk jogħġobkom żommu fil-qosor ħafna. Tkunu speċifiċi kemm jista' jkun, tkun ikun tajjeb ħafna kieku żommu biss ma' massimu ta' minuta u nofs. Musa noqgħod nixal l-arloġġ iżda jista' żommu fil-qosor ikun ħafna ħjar. Is-Sur Christensen. Grazzi Signor President, meta Danimarka bidlet ir-regoli kien minħabba l-fatt li il- l-labor market model tal-Danimarka kien affettwat minn RT u l-ħadima dawk li ħadmu eccetera jgħamlu dwar dan. Għandi zewċ kummenti u zewċ domandi. Et nifem sewa li regoli tas suq intern bil-klawżoli orizzontali u ċarter ġitijiet fundamentali mumiex li l-in mid-drittijiet tal-ħaddima iktar u id-dritt tal-azzjoni kollettiva. Jiena qed nifhem sew li jekk posted worker per eżempju jiġi tużat biex jikrea kondizjonijiet uh, eh, huwa importanti li tikkrea regoli biex tagħmel daw l-affarijiet ċari dawn il-punti iktar ċari għaliex miħux tajjeb li il model tal-labor market ta' pajjiżi jiġi attakat dan il-mod. Grazzi ħafna, Titi President, naddu għassur Clark. Grazzi, Signora President. Jena għat niddubita dritt tal-movement ħieles u jiena għandi bżiet żmien biex eh, u għaservajt ħafna nies mill-Ewropa kollha li daħlu fir-Renju Unit u bdew jaħdmu hemmhekk qabel ma kien hemm it-Trattat tal-Lisbon ta' Ruma, skużawni. Jiena għallim, jiena tkellimt ma' ħafna nies u eh, huma kuntenti, dejjem kienu kuntenti anke qabel ma tħanna fis-suq intern. Din hija kwistjoni mux ta' individwi, issa ta' moviment tal-massa, issa li ġara huwa li l-ftehim kollettiv wassal la situazzjoni fejn huma kellhom inqas mill-minimum wage dak il-pajjiż. Issa, il-minimum wage f'dawn il-pajjiżi konċernati hija fidejn il-Parlament għal daqstant issa blima dritt il- Orti Ewropea tal-Ġustizzja tibdel il-liġi ta' dawn il-pajjiżi. Din hija di forsi kwistjoni li l-aġenda qed tipprova tippromuovi il-movement tal-massa ta' ħafna ħaddiema biex inti ma tħallix li kulem distruzzjoni eh, u txkiel biex inti tinduna minn fejn ġejjin il-persuni u għal daqstan ta' meħsara lill kim sejjaħ nation state. Signora Figueiredo. Grazie ħafna, Signora President. xon nwar. Eh, Aħna smajna ċertu affarijiet illi iġelunna għajmu ċertu kustjonijiet u mistoqsijiet li ma nistawx nwiġbu għalihom kemm fit-trattat u laqas fid-direttiva tal-posted workers. U laqas laqas ma kent nagħtu ġibit mill-qorti dwar deċiżjonijiet. Id-drittijiet tal-negozji huma l-aktar importanti fid-dawl tal-drittijiet tal-ħaddiema. Għalek aħna rridu narfu li il-prinċipju ta' ugwaljanza fil-pagi, ugwaljanza fit-trattament, il-ħarsin tal-model soċjali, dawn aħna rridu narfu u li dawn il-prinċipji Eddin, eddin imorru l-ura fihom minħabba l-krizi finanzjarja u dan is-social dumping minn u li tiwaslu għal dawn it-tip ta' deċiżjonijiet li tiħarġu mill-qorti. U minħabba li fis-sistema ta' Eh, posted workers m'hemmx biżejjed ħarsin ta' dawn il-prinċipji. Kif ukoll l-interpretazzjoni ta' Trattat ta' Lisbona mhux qed mm, jitkellem dwar dan il-mod dwar il-ħarsin ta' drittijiet jekk aħna analizzaw mod aħjar aħna nistaw nejdu li l-unika mod kif aħna nistaw nsolvu l-problemi għalli nitfa' nitfaw moċċar nejdu nibbu moċċar li il-dawn il ħaddi ma nistawx eh, nafġu fuqhom minħabba il-kumpaniji u minħabba il-kompetizzjoni ħilsa. Il-min ovvjament imexxi kumpaniji ma jistaw jafġu fuq id-drittijiet tal-ħaddiema. Din għandha tkun fundamentali, mistax għamlu li jridu. U dan għanna ndaħluħ mod ċar u ton fit trattat u mux etem. U fatt fat li mux etem, jifisser il-tikun hemm dawn l-interpretazzjonijiet kollha. U speċjalment dal-moment ta' kriżi, ini interpretazzjoni li qed taħdem kontra il-ħaddiema. Jien ovvjament ma nistax naċċetta l-argumenti li jgħidu li memx għalfejn għamlu revizjoni ta' din id-direttiva tal-posted workers u laqas ma nista' naċċetta li mhuwiex possibbli li intejbu din is-sitwazzjoni. Għalhekk nemmen illi l-Kummissjoni għandha ċertu responsabiltajiet partikolari. Jekk ma nistawx naqblu bejn il-partijiet soċjali u l-imsieħba soċjali, u mill-li se rajt mill-Business Europe dan ħajkun diffiċli ferm. Imela l-Kommissjoni b'xi mod trid tsib xi tip ta' responsabilità toħroġ biex tip ta' proposta. biex telemina il-dumping soċjali u tħares l-iktar dajfa ġifiri ħaddima jew ma toqgħodx tgħid li hemm modell soċjali Ewropew u toqgħodx tiftaħar illi illi jem il-rispetta għal-ħaddima, għax e, e, mela, għedin, mela fuq l-istess livell palma huma ċertu pajjiżi fl-Azja. Samozrejmie jest souhlasím s argumenti ktere tu přednesl. Jena naqbel misħiħ ma l-argumenti li ġew imresqa mir rappreżentant tal-komissat soċjal-ekonomiku naħseb illi kien eh, jid naħseb illi jridu nagħtu każ id-dritt għal strikes, id-dritt għal collective bargaining, kull ħaġa li ħalqot il-Kommissjoni qabel kienu qegħdin hemmhekk biex id drittijiet tal eh, eh, anzi tgħid il-kelima dan qed jatem biex ineħħi d-drittijiet ta' trade unions a favur il-gvern. Tgħid li ma jistgħux jakonna me collective bargaining, pereżempju jiena naqbel ma dak li ntqal, għan jridu ngħidu moċċar illi l-modell soċjali sparixxa u illi il-proposti u l drittifi kollha għal xejn. Għalfej ħadd ma tivvota mill-Unjoni Ewropea għax ma ġqed jemnu dan il-proġett Ewropew. Thank you. Uh, Mrs. Harkin. Signora Harkin. grazie Signora President, jena Signora Nizom fil-qosor fil-domandi tijak jena xtini ringrazzi li tlet kellima tal-prezentazzjoni taħħom dal-ħodu. Din hija kwistjoni komplessa ħafna jina rajt uh, għatta fajiet dwar dawn il-kazijiet kollha u ovvjament jina tfadali ħafna x'naqrax dawn il-kwistjonijiet hawnhekk huma komplessi ħafna. Iżda il-Kummissjoni fid dikjarazzjoni taħda lodu qalet li regolamentazzjoni jekk hemm waħda għandha solvi problemi iżda għalija l-kwistjoni kruċjali hija li tidentifika l-problema u ma jidirx li hemm ftehim fuq eh, bej il-partiti dwar dan huwa possibbli għalik li tgħidilna x'inhuma il-differenzi ewlenin eh, fil-rigward definizjoni tal-problema li tiġi solvuta. U kol, aħna għallulna bosta drabi li memme bla jerarkija bejn il-libertajiet ekonomiċi u dritt biex tieħu azzjoni. Pero jiddirli li skont deċiżjonijiet li jittieħdu għabazi ta' ċertu ċirkustanzi f'ħafna każijiet il-qorti deċidiet fuq il-libertajiet ekonomiċi aħna għalurna li dritt għall-strajk mhuwiex dritt assolut u għal daqstant dan il-kuntest domanda tiegħi hija il-libertà li inti toffri is-servizzi hija libertà assoluta u ukoll nixtieq insaqsi. Forsi nista' niksub l-informazzjoni minn x'imkien ieħor però se nsaqsik xorta waħda d-domanda. Aħna għalulna li l bidla ġewwa l-Iżvezja għal daqstant id-domanda tiegħi hija din. Kieku kellu jerġa' jiġri l-istess ħaġa ikunem hemm laval ieħor ġewwa l-Iżvezja għada, ximbidel? Grazzi, is-sur Ċerkas. Grazzi, Signora President, u grazzi li tlet kellima. Mandi lebda domandi għal Business Europe. Uh, u lanqas għalli ETUC għaliex huma kienu ċari ħafna. Iżda għandi domanda għal kummissjoni tista' Eh, tatuna l-prezentazzjoni ta'kom bil-miktub biex meta naqraw aħna bil-kwiet nkunu nistgħu nil xi ftit mid-dubji li għandi fuq il pożizzjoni tal kummissjoni Issa nixtieq nirreferi għal xi ħaġa li naħseb li hija fundamentali. Jekk jiena fimt sewwa jiena smajt ir-rappreżentant tal-Kummissjoni jgħid li l ġudizzju ma wassalx għal uh, telf id-drittijiet tal-ħaddiema issa wara li smajt li rappresentant li l-ILO nista nara u anka smajna mill-Izvezja, mill-Ġermanja, mill-Danimarka li dawn dimiex biskwistjoni ta' drittijiet li ġew naqsa iżda mu ukoll konsekwenzi oħrajn importanti dwar il-konvenzjoni eh, 97 la jellew nifisa tejt hekk din dawn il-kundizzjonijiet ta' interpretazzjoni dawn li il-kundizzjonijiet eh, u drittijiet ta' għal strike si kopru elementi kopru tu mill jellew. Il-limiti u drittijiet għal strike huma speċifiċi ħafna iżda ma mhumiex limitati għal eh, dritt tal-istrajk innifsu għal raġunijiet ekonomiċi li huma l-bażi tal-kontradizzjoni bejn ħaddiema u l-kumpaniji. Din hija l-ewwel li qiegħda tgħidlek għal daqstant jiena xtaqt nistaqsi lil rappreżentant tal-Kummissjoni. Meta intom tgħidu li ma teskludux reviżjoni aħna qed nisimgħu dak li qegħdin tgħidu però fil-prattika iva i teskludi tam l-istudjoni, aħna nabżon ta' iktar studji, approċċi iktar rigorus, iżda jekk joħġobkom tamlux dawn l-affermazzjonijiet kontrarju għal-revizjoni xi konklużjoni hija waħda ċara. U intom għadkom xorta waħda qed tippreżentaw din bħala problema ta' applikazzjoni. Huwa minnu li din id-direttiva tikkrea diffikultajiet għaliex dubita fuq eh, drittijiet tan ħaddima fundamentali, jem kontradizzjonijiet fundamentali mal-ċarter eh, ta' drittijiet fundamentali hemm diskussjoni kbira fuq l-interpretazzjoni ta' dawn l-elementi għal stant għandna bżonn ta' xi ħaġa iktar iktar minn regolamentazzjoni ta' applikazzjoni. Għal daqstant jekk iġobkom ikkjarifikaw dan kif ser nikkjarifikaw il-ġudizzji tal-qorti mingħajr ma nikkorreġu ir-regoli huma l-bażi ta' dan il-ġudizzju. Aħna qed nisimgħu li l-leġiżlazzjoni nazzjonali uh, għandix iktar problemi li għandha problemi xorta waħda. Sinjura, irridu jew ma rridux din id-direttiva għandha bżonn ta' xi ħaġa iktar minn eh, regolamentazzjoni ta' implementazzjoni. Is-sur kofferati jekk joġbok. Grazie, Presidente. Grazie, Signor President. Jena, f'dan l-ħar jien smajt ħafna tifħir għal dokument ta' Mario Monti li waħeja l-Komissjoni jekk l-aqwa parti u l-iktar parti innovattiva sera tiġi applikata, jina naħseb illi mhux biss ser ikun hemm bżonn ta' xi aġġustament tad-direttiva, ma ta' tibdila ta' taħt fuq għaliex skont jien memsu intern jekk m'hemmx il-bilanċ li qed jitlob monti bejn id-drittijiet ekonomiċi u drittijiet tal-ħaddiema. Minar dan il-bilanċ huwa inevitabli li naslu għad-dumping għaliex il-mobilta' twassal biex jiġu mqabla modelli ta' rappresentanza soċjali ta' interessi u anke ta' drittijiet li issa huma diġà msaħħa u diġà ġew miksuba fil-ħajja ta' kuljum u li matul is-snin is-snin imbidlu fil-dan il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u mbagħad hemm xi rabtiet illi issa saru xi ftit oġġettivi. Jekk kif inhu meħtieġ wieħed jirrikonoxxi id-dritt għal collective bargaining fl-istess waqt trid tirrikonoxxi wkoll id-dritt għall-istrajk. U id-dritt għal rappreżentanza għaliex il-collective bargaining trid tissir minant min jirċivi il-kompitu. Il-collective bargaining miegħu innifsu għandu rapport ugwali bejn l-intraprizi u min jimpiega u dan għassar għal konflitt. Dan il-konflitt pala strument fundamentali għandu dak tal strike Ġifri jekk ma naqdux dawn l-aspetti, aħna nisabu f'sogru li napoġġaw il-ħtieġa ta' suq uniku u ta' tnedija tiegħu imma fl-istess waqt ma jkonniex l-istrumenti xirqa. Grazzi ħafna, di domanda dwar direttiva tal-infurzar jekk joġbok tista' tgħidilna. Naf li ma tantx ħin, però tista' tgħidilna dwar direttiva tal-infurzar dik li kont qed titkellem dwarha għaliex aħna jien dejjem sibt li jekk ma nanildawx l-infurzar forsi ikonna iva niftħuha l-iktar reviżjoni iżda irridu nkunu nafu jekk din tistax tiġi forzata sew, jekk ma nkunux nafu dan ma nkunux nafu jekk ir-reviżjoni hijiex neċessarja jekk jġobkom minuta kull wieħed għax ma tantx għandna ħin. Minuta biex talqu ser nibda bli TUC. jien se nuża il-minuta li għandi biex nikkonferma li d-domandi ta' sinjura Harkin huma eh, importanti u għal daqstant irridu għom. Jiena naf qed nistenna sa meta n-nies issaqsu din id-domanda. Ovvjament, l-ebda dritt muqat assolut għal-kem id-dritt għal-ħajja huwa kważi kważi assolut għal-kem xi kultant mm, mhux dejjem ikun il-każ. Li li CJ qed eh, titkellem dwar il-bilanċ. Aħna illimitati għaliex aħna il-unions u l-ħaddiema meta aħna nippruvaw nipproteġu lil ħaddiema f'sitwazzjoni transkonferali u għaliex għaliex il-mod ta' kif nagħmluh dan huwa li najdu rridu gwaljanza bejn ħadima kollha fil-pajjiżi tagħna eh, u jekk eh, ma jagħmlux ma nagħmlux hekk nibżaw li huma jkunu rabjati minħabba l-immigranti u aħna ma rriduhomx ikunu rabjati għall-immigranti aħna rridu li jagħtu appoġġ, appoġġ kollha flimkien. U għal aħna nieħdu azzjoni. Din l-azzjoni mbagħad għandha tkun eh, kontra l-libertajiet ħilsa tal-servizzi u kumpaniji. Iżda ngħidu dwar id-dritt tal kumpanija biex timxi transkont finalment biex tmexxi il-headquarters tagħha, iva tajjeb nistgħu nagħmlu hekk, iżda nistgħu dejjem nivokaw protezzjoni ta' trattat kontra kwellimkwe persuna li tispiċċa fin-nofs. Il-kwistjoni hija jekk inti tmexxi il-headquarters tiegħek biex tevita ehm, miżuri soċjali, sigurta soċjali, ftehim kollettiv, ecc. L-unika raġuni għalfejn inti għandek timxi minn Helsinki għal Tallinn hija li inti mbagħad tkun tista' tħalles il-ħadima tiegħek inqas. Però Mm, nejdilkom, iva tistaw tmexxu l-headquarters tagħkom iżda ma tistawx tinvokaw it-trattat li x'dan huwa l ta' trattat għal st'andi hija l-kwistjoni li għandha tiġi diskussa u nir nirringrazzja li sinjura Harkin għad-domanda tagħha, grazzi. Is-Sur Ċeruzzi. Grazzi irridu nidentifikaw il-problemi. Intom semmejtu il problemi, il-bilanċ bejn drittijiet ekonomiċi, il-libertajiet ekonomiċi u dritt li tieħu azzjoni. Naħseb li dinja preċiżament dak li qed tipprova tagħmel qorti tal-ġustizzja, iżda dak li ICOC e qed titlob hija li ikonna eh, dritt ħaddiema li jieħdu azzjoni dawġa jeżistu jekk irridu eh, bilanċ, irridu nisimaw li l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea xed tgħidilna kif nistgħu nibbilanċjaw dan. Mod ieħor huwa kif f'liema ċirkustanzi in-nukleus tar-regoli tal- eh, Workers Directive tista' tiġi applikata. Hawnhekk wieħed mill-prinċipji ewlenin huwa li dan għandu japplika għal kumpaniji kollha. Hemm sistemi li eh, ma kifija ma kienx ċar fejn dan se japplika għal kumpaniji kollha li mhuwiex parti mill-sistema tal-collective bargaining u dawn għandhom jadattaw ruhom. Għal daqstant din mhijiex problema, iktar ma diġ problema għalli se tiġi solvuta fl-attività tal-Kummissjoni. Umbagħad hemm kwistjoni oħra. F'liema kundizzjonijiet meta inti kollok ftehim kollettiv ġenerali dan jista' jmur lil minn nukleus tar-regoli u hawnhekk naħseb li għandna xi stati membri fejn ikolna ftehim kollettiv li huwa applikabbli mod ġenerali li mhux xi ftit lilin minn ċertu kwistjonijiet li qegħdin imniżla fil-posting tal-Workers Directive u għalina tini raġuni għalfejn għanna ċertu problemi u diskutejna ma diskutejna Pero dawn solvenijom eh, mod soddisfaċenti għal stant għal din raġuni naħseb li huwa importanti nifukaw iktar fuq il-forzaru kif intejbu l-implementazzjoni. Thank you, and finally the Commission. Grazzi l-Kommissjoni. L-iktar domanda faċli hija jekk it-test ta' dikjarazzjoni tiegħi ser jkun disponibbli u r-risposta hija iva għal kwistjonijiet oħrajn. Kien hemm ħafna interventi li jassumu li il-kondizjonijiet tal-ħaddiema postali kienu tifav aħjar minn dawk tal-ħaddiema nazjonali. Għal daqsan taħna minna studju dwar kondizjonijiet ekonomiċi tal-posted workers u għanna evidenza ċara biex ikonna situazzjoni ċara fil-prinċipju għanna nevitaw social dumping. Għaliex dan jitlo l-applikazzjoni tal-paga minima, il-working time u kol kondizjonijiet oħrajn tal- uh, host country għal posted worker. Din il-paga minima għanda tkun mamula b'żewġ mezzi permezz ta' liġi jew inkella peress ta' collective agreement aħna rridu l-imponu pagi li huma magħmula permezz ta' collective agreements li huma mhijiex applikabbli b'mod ġenerali ġifieri li ma applikawx għal ħadima kollha fil-host country. Għaliex? Għaliex jekk id-direttiva timponi dan, allura l-undertakings li kollha meħalsu ħafna iktar pagi għal posted workers, workers mill-intraprizi nazzjonali li jħalsu għal ħaddiema nazzjonali mhumiex koperti mill-collective agreements għal daqstant f'dan li ikun hemm level playing field bejn eh, l undertaking skolla kif ukoll dawk nazzjonali dan għandu jsir mod ġenerali. Issa l-interpretazzjoni ta' dan mhux problema fil-maġġoranza tal-istati membri għaliex bħala norma il-ftejm kollettiv u applikabli mod ġenerali dawk il-pajjiżi fejn dan mhux minnu jew inkella fejn hemm eh, ftehim varju dak li huwa ġenerali u dak li mhux. Imbagħad hemm il-kwistjoni tal-ILO. Naf x'inhi l-opinjoni tal-ILO di mhijiex l-opinjoni tal-ILO hija opinjoni ta' kumitat ta' esperti tal-ILO u dan kien referenza għas situazzjoni tar renju Unit u b'referenza għal eh, liġijiet partikolari fuq eh, l-strikes fir Unit li fil-passat kienu diġa eh, waslu għal għad rekomendazzjonijiet mill-Kumitat tal-Esperti. Iżda huwa minnu li meta aħna niġu faċati bi prinċipji ċertu prinċipji permezz ta' trattat mid-charter U meta aħna m'għandniex leġislazzjoni sekondarja li tiddefinixxi eżattament kif dawn il-prinċipji għandhom jiġu applikati fil-prinċipju, aħna dejjem għandna dan din il-problema ta' bilanċ bejn drittijiet eh, fundamentali soċjali u libertajiet ekonomiċi li jirġu safeguarded fl-istess livell mill-liġi primarja. Nistaw insolvu di permezz l-istruzzjoni sekundarja, iva nistaw namlu dan, iżda il-problema hija li it-trattat ma jattix l-Unjoni Ewropea kompetenzi jew ikella l-ġizlazzjoni jew ikella dritt tal-istrajt. Din edha miktuba iswet fuq abjad paragrafu 5 tal-artiklu 1 5 3 u għaldaqstant is-sur ċerkas u l-Kummissjoni ma jistawx ikun ma nistawx inkunu daqshekk ċari kemm tixtieq kem tixtieq inti dwar deċiżjoni ta' x'għandu jsir fuq il-kwistjoni ta' drittijiet fundamentali l-immunizzazzjoni tal-kompetenzi u din għandha tittieħed konsiderazzjoni iżda kif diġà qed fil-rekomendazzjonijiet li ingħataw mir-rapport huma ta' min jeżaminhom u fil-fatt aħna qegħdin neżaminawhom u din hija xi ħaġa li aħna ser nibqgħu naħdmu fuqha. Bħal għall-aħħar domanda għal Revision Directive. Il-President tgħid li m'għandniex iktar ħin jekk jogħġbok tista' tibat il-preżentazzjoni orali u jekk il-membri għandhom xi domandi oħrajn jistgħu jibgħatu ir-risposta bil-miktub. E, l-interpreti li jitilqu fin-nofsija u aħna bizna il-ħin tagħna u ma nistgħux inkomplu. Grazzi ħafna e, tal-kontributi tagħkom kienu eċċellenti. Skużani tal-li kolli naqtalek daqshekk fil qasi Nishtiq ngħid li laqa li miss e, hija t-tnejn 23 ta' Ġunju u koll l-24 ta' Ġunju. 23 ta' Ġunju fit-3 ta' war nofsinhar, grazzi.